Dear colleagues, good afternoon. Eżis kollegi, warna f'sinar tajjeb u kulħadd issa ħanitlobkom biex jekk iġobkom sibu postkom. Ħanni nibdew. Il-Kommissarju Avramopoulos jinsab magħna għal-lejla imma ħajkollu jitlaq fl-erba' u nofs u ħamsa l-massimu, ġifiri rridu nibdew. Issa, għallum aħna konna għadin naħsbu li konna skambju ta' opinjonijiet mal-Komissarju tagħna fuq l-implementazzjoni ta' miżuri attwali u proposti il-ġodda tal-7 ta' ġunju mill-Kommissjoni. Nixtieq illi nibdew l-ewwel billi nisimgħu il-Kummissarju u mbagħad ngħaddi l-kelma lill koordinaturi sabiex ikun hemm mistoqsijiet min-naħa tagħhom u mbagħad nerġgħu lura għall-Kummissarju sabiex iwieġeb u wara ikunu jistgħu jitkellmu il-membri l-oħra u niftħu id-diskussjoni mela. Kummissarju Avramopoulos. Grazie, signor President. Onorevoli membri tal-Parlament, aziz kollegi u għata pjaċira li għalli ninsab għawnek għal darba wara erba xur u nofs mill-aħħar darba illi tkellimna f'jannar ġifiri. Dan għajtina l-opportunità li niddiskutu l-inizjativi l-ġodda kollha illi trasqu u l-problemi illi hemm ċertu fajl żewlanin u dak li għad irrit isir. Nixtieq nibda billi l-ewwel nett nidrizza il-kriżi tal-immigranti u refuġjati u naġġornakom ukoll dwar il-progress tal-implementazzjoni tal-dikjarazzjoni ma' Turkija. Nar il-ġimma ministri diskutaw dan kollu fil-Konsil fil-format tal-affarijiet interni. U issa kummissjoni ippubblikat rapport dwar l-implementazzjoni tal-istqarrija. Ftejn bej ma' Turkija kellu impatt kbir fuq l-influssi migratorji l-immigranti fil-Greċja naqsu drastikament imma xorta fil-hotspots għatem kapacita għolja ħafna. Ir-razza tal-lokazzjoni pjat, f'daw l-aħħar xhur seba' met relokazzjoni u 20 ta' eluf għadin jistennew li ġu relokati attwalment fil-Greċja għadin. L-istati membri jridu iħaffu iżjed fuq l-rimpatriu kemm l-Italja u kemm il-Greċja rridu nkomplu nattu l-appoġġ tagħna greċja fil-post sabiex ikunu jistgħu huma jindirizzaw din il-kriżi. Kienem progressi ġifiri konsiderevoli u l-istudju tal-applikazzjoni ta' l-azil u l-immigrazzjoni ta' Sirjani fl se tibqa' dejja. L-analiżi tal-applikazzjonijiet ta' azil ta' Sirjani fil-Gżejjer l-oħra kif ukoll ta' dawk mhux Sirjani jridu jkunu studjati bħala kwistjoni prioritarja. Il-Greċja għandha l-appoġġ kollu tagħna fuq dan. Irridu naħdmu fl-imkien ma' pajjiżi terzi fil-ħidma tagħna u nużaw l għadda kollha disponibbli viżavi l-imsieħba tagħna sabiex naċċertaw kooperazzjoni aqwa fuq ir-ritorni u rimpatri. Irridu ma nibqgħux nimmaġinaw il-qisu ta' pajsi l-affarijiet sejrin bħas-soltu fil-waqt li ħafna mill-imsieħba tagħna kluż dawk illi jiserħu fuq l-appoġġ dirett tagħna jirrifjutaw illi eh, jerfgħu r responsabbiltà tagħhom u jerġgħu jieħdu lura ċittadini tagħhom f'pajjiżhom. Fl-aħħar plenarja kellna ċans li niddiskutu il-komunikazzjoni riċentement adattata ta' Kommissjoni f'dwar il-dimensjoni esterna tal-migrazzjoni. Nittamaw illi il-Parlament Ewropew u il-Konsil Ewropew it-tnejn li huma jappoġġaw l-approċċ il-ġdid li aħna qegħdin nipproponu. Il-Kummissjoni hija lesta li timplementa dan l-approċċ il-ġdid. Aħna, mod parallel, rridu nkomplu għaddejjin bla l-isforzi koordinati tagħna sabiex inżarmaw dawn in-networks ta' kontrabandisti illi japprofittaw mill-iktar nies vulnerabbli u mis-sitwazzjoni. Nirringrazzja lil dan il-Parlament għal sforzi kontinwi ta' konfdan għal-qasam u dana jorbot ukoll ma' kwistjoni ta' kutrabandu speċjalment fil daw ta' riżoluzzjoni reċentament adottata fuq l-implementazzjoni ta' direttiva kontra traffikar minn perspettiva tal-ġeneru. Nistenna wkoll issa li nara l-adozzjoni ta' riżoluzzjoni fuq il-ġlida kontra il-kontrabandu ta' u traffikar tal-bnedmin fil-relazzjonijiet ta' esterni tal-Unjoni Ewropea. Naddi issa l-element li ħor importanti tal-approċ komprensiv. Ir-riforma tal-sistema komuni tagħna tal-azil. L-ewwel parti ġiet ippreżentata fl-4 ta' Mejju issa hemm bżonn ta' sistema aktar effettiva bbażata fuq regoli komuni u responsabiltajiet li jkunu maqsuma b'mod eku ġust it-tisħiħ ta' l-Eurodac per eżempju u il-bidla ta' EASO għal Aġenzija tal-Azil ta' Veru. Bek, nkunu għadin nieħdu spass kbir fid-direzzjoni tajba, aħna għadin noħolqu strutturi ta' livell Ewropew u lodda meħtieġa għal sistema komprensiva. Jena mandiġ dubju il sur Sinjura Wikstrom, sur Kirkop u Sinjura Niedermiller, il-rapporters rispettivi u il-shadows tagħhom. Mandiġ dubju il huma ħajkunu għadin jaħdmu sabiex dawn il-fajl tant importanti jiġu adottati blan toppi. It-tieni pakket eh, ta' proposti u koll ambizjużi huma eh, maħsuba għall li il-Kommissjoni u ukoll proposti dwar l-integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi dwar il-kontribut ekonomiku soċjali tagħhom fl-Unjoni Ewropea. Nixtieq nirringrazzjakom ta' dan id-dibattitu ta' dibattitu tant utli li kellna nhar it-tlieta fuq il-pjantazzjoni riċentement adattat dwar l dwar l-immigrazzjoni kif ukoll l-integrazzjoni u kif ukoll dwar id-direttiva tal-Blue dan ħajkun qed jgħin lill-Istati Membri u lin-negozji sabiex jattiraw lil-nies minn madwar id-dinja bħelitorja sabiex nkunu nistgħu niddirizzaw ukoll in-nuqqas ta' ħiliet li ħajkun għadin naffaċċjaw fis-snin li ġejjin. Dawn l-inizjattivi huma parti minn strateġija usa dwar l-immigrazzjoni legali. Ġemma li għaddit semmejta dil-ħagġa u konċar fuqa, huwa għapropju fl-interess u fil-beneficju ta' kulħadd li konna rrieda politika illi l-immigrazzjoni u legali u l-integrazzjoni kunu priorità għalina b'mod parallel kol biex nindirizzaw il-krizi ta' refugjati eh, li għanna bħalissa. Dana iwassal biex ikollna Ewropa aktar b'saħħitha ekonomikament u soċjalment. Naf li ħafna minnkom jaqblu kemm huwa kruċjali l-isforzi li nżommu l-integrità taż-żona Schengen. Nittama illi fil-fatt jintlaħaq ftehim sal-aħħar ta' dan ix-xahar propju fuq il-gwardji tal-Kosta l-Frontieri Ewropej, l-Aġenzija ħatkun edha tħares il-frontieri Ewropej tejn sabiex il-migrazzjoni tkun amministrata aħjar u u is istaxħaħ il sigurta fl-Unjoni Ewropea fl aħħar ma importanti ħafna u koll ħatkun strumentali fis salvagwardja tal-prinċipju tal-moviment ħieles ġewwa z-zona Schengen. Grazzi mill-qalb l rapporters u l-membri Kolla tal-gruppi tax-xogħol kollu li sar fi żmien tant qasir. Naddi sa proposta riċenti ta' Kummissjoni e revizjoni tal-mekkanizmu ta' sospensjoni tal-viza u liberalizzazzjoni tal-viza għal Ġorġa, l-Ukrajna, l-Kosovo u Turkija. Fuq l-ewwel proposta, id-diskussjoni għadha għaddejja brata Eh, maġla u kontant ħafna li qed tagħtu priorità kbira għal dan il-fajl intom. Jina fiduċjuż il l-mekkaniżmu ta' suspensjoni ħa jkun hemm qbil dwaru min-naħa ta' żewġ koleġislaturi mingħajr dewmien. Imma, id-diskussjonijiet tagħna fuq dana il-mekkanizmu ġdid ta' suspensjoni mandux iżom lura il-proposti tal-liberalizzazzjoni tal viza għal Ġorġa, l-Ukrajna, Kosovo, Turkija tassew jiddispjaċini illi l-Kunsill nhar il-ġimgħa ma setax jadotta approċċ ġenerali fuq il-Ġorġa. Il-pajjiżi tal-liberalizzazzjoni tal-viża għandhom jiġu evalwati fuq il-merti tagħhom. Imma, Jiena kontenti li nara pen politiku ċarm il kunsill fuq dan il-fajl u inserraħ fuq l-appoġġ tagħkom sabiex nilħu progress tangibbli. Fuq ir-reċiproċità tal-viża mal-Kanada u l-Istati Uniti, jiena irċevejt u ħadd nota tal-ittra illi batli il-President Morajx. Aħna nafu x'inhu mal-obbligi legali tagħna fuq is-suġġett. Aħna eh, nafu wkoll kif rajtu fil-komunikazzjoni tagħna ta' April bil-konsekwenzi ekonomiċi u politiċi negativi li jista' jkun hemm fil-każ ta' waiver. Kif tafu reċiproċità tal-viża kien ġi diskussa mal istati Uniti fit-2 ta' Ġunju riċentement jien ukoll ma' John McCallum, il-Ministru responsabbli mill-immigrazzjoni fil-Kanada U tkellimna propju fuq dan u aħna ħankomplu naħdmu fuq kull livell. Ħankomplu nippruvaw li kunem reċiproċità sħiħa tal-vizas għall-Istati membri kollha Ewropej kemm mal-Istati Uniti u kemm mal-Kanada. Il-proposti li qed nagħmlu fuq is-sigurtà fil-fatt ġeġew rikonoxxuti ċarament misħab tagħna u għandhom jiffaċilitaw id-diskussjonijiet bejnietna. Il-qafas li prezentajna għal unjoni effettiva fl-Europa u sikura hija direzzjoni li rridu insegwu. Għaliex is-sikurtà interna ta' pajjiż Ewropew wieħed hija s sikurtà interna tal-Unjoni kollha kemm Il-prioritajiet ċari tagħna għalġejjin huma l-ewnet il-intejbu l-iskambju ta' informazzjoni bejnietna jkun hemm iktar interkonnessjoni bejn id-databases tas-sigurtà tagħna. Niżguraw li l-uffiċjali tas-sigurtà fl-Ewropa kollha jkollhom il-possibilità li jaqsmu l-informazzjoni mal-kollegi f'pajjiżi oħra eh, kif ikollhom ma' nisom stess, pajizom stess. F'dan l-ambjent tas sikurità iċ-ċentru kontra terrorizmu fl-Europol għandu jkun il-ħab ta' l-azzjoni fuq is-sigurtà l-skambju ta' formazzjoni, evalwazzjoni ta' riskju, operazzjonijiet u koordinazzjoni. Aħna dan iċ-ċentru tajnieħ ukoll riżorsi addizzjonali għal 2016 bl-appoġġ tagħkom, il-kontribut tagħkom aħna l-Europol tajnijom għafas legali ġdid illi jipermettilom jaqdu il-missjoni tagħhom aħjar. Din id-direttiva sejja realtà għalhekk għandha tiġi implementata bl-aktar mod u rapidu possibbli u jien ma ħanix baqgħet ngħidulhom lill-istati membri. Aħna Għadin nappoġġawhom b'kull mod li nistgħu. L-esperti tagħna diġà qegħdin jiltaqgħu sabiex jiddiskutu il-problemi li jista' jkun hemm fuq l-armi tan-nar. Il-Kunsill eh, laħaq appro ġenerali l-ġimgħa li għaddiet u hekk kif il-Kumitat ta' Suq Intern jiddeċidi jibdew it-trialogu. Din hija kwistjoni ta' sigurtà u hija kwistjoni wkoll ta' suq intern. Il-massakru ta' Orlando dina għamela ċara. Armi tan nar semija automatiċi għal militar mumiex għedin emmek għall sports jew għal dilettanti kalashnikovs armi oħra ta' dan it-tip ma jistawx ikunu permessi jridu jkunu projbiti esplicitament għal-ċivili dawn jistaw jintużaw biss għal massakri għaliex kif 15 ta' Orlando fil-fatt Turina kemmu minnu dan. U għalhekk jiena nisġi li eh, nsaraħ fuqkom illi tajnuni sabiex niprojbixxu dawn l-armi. Is-Sinjura Holmajer mod partikolari id-direttiva ta' kontra terrorizmu tagħna trid tagħmel sew differenza fil-ġdida kontra terrorizmu. terrorizmu Il-ġemma diħla libe mill-li nistan nifem ħajkun jgħat jadotta il-mandat negozjati u jibdaw trialogi. Għawnek għal boħra hemm bżonn nisħu fuq l-ambizzjoni, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam ma' terroristi li jivvjaġġaw fl-Unjoni Ewropea u li vjaġġar biex jerġgħu lura lejn l-Unjoni Ewropea għandhom assolutament ikun inklużi fir-regoli ġodda. Issa, il-politika ta' kontra id-drogi. L-agenda ta' kommillu illum tkom dibattitu fuq l-approċċ ta' qafas legali ta' sustanzi psikoattivi ġodda sviluppati mill li ġew żviluppati dawn il-linji eh, gwida mill-presidenza Olandiża u issa l-Kunsill ħakku qiegħed jaħdem sabiex uftejn fuq dan il-fajl. Jekk inħares lura lejn dawn l-aħħar ħames xhur ikolli ngħid illi għamilna ħafna progress kemm fuq livell ta' migrazzjoni u kemm ta' sigurtà. L-isfidi dejjem qed ikunu aktar pressanti però. Aħna qegħdin naħdmu biex ikun hemm qafas legali b'saħħtu fil-qasam tal-azil, insaħħu il fruntieri tagħna imma fl-istess ħin nilliberalizzaw il-viża ma' qatt ta' pajjiżi qegħdin nippruvaw li jkollna aktar sikurità li ċittadini tagħna sabiex ikunu jistgħu jgawdu id-drittijiet u l-libertajiet tagħhom. Aħna dejjem nippruvaw insibu l-aqwa bilanċ possibbli id-dibattiti tagħna hawnhekk flibek kif ukoll fil-plenarja iżidu aktar Eh, għarfien fost ċittadini għal bżonn illi kunem tweġiba Ewropea l sfidi kollha li nżommu ma' din it-triq il-badna. U grazzi għal darboħra tal-isforzi u x-xogħol kollu tagħkom u ejja nkomplu naħdmu it fid grazzi. Thank you very much, Grazzi ħafna Komissarju. Grazzi. Għaddi l-introduzzjoni li għamiltilna, kif diġa u rejt tilkom dal diġa ħanibda bir-round fuq għal komissarju l-ewwel ħanitlob l-Sur Engel flok is-Sinjura Solmajer biex jibda id-dawra tal komissarju mbagħad inkompli bil-ismijiet li għandi fil-lista li talbu l-kelma. Sinjura Guillaume, Mrs. Kinnici, Mrs. Gomez, Mrs. Mr. Niedermüller, Mrs. Post, Mr. Weidenholzer, Mrs. Schein, and Mrs. Intveld. This is out of the round of the commission. Uh, round tal-koordinaturi. Mela, nipprovaw nillimitaw l-interventi tagħna għal żewġ minuti biex bekk ikollna ħin biżejjed biex aħna jkollna it-tweġibiet neċessarji illi aħna qed nistennew mela L-Onorevoli Enge Kjoġbok, grazzi Signora Ċea u grazzi u koll tal-li referejt għalina bħala r-round ta' komissari. E, e, fil-fat inti koordinaturi jina nħu kos li nissemma bħala komissarju għavolja fil-kasta Dimitrios jina nesprimi il-ringrazzjamenti tijaj li jinsab fostna imma xorta nista' nitkellem daqsxejn bil-Franċiż issa. Komissarju, diġa kelli l-okkazjoni li smazzom ma jtiex darba l-oħra ma biex nisprimi ċertu mod ta' tassib li għandi. Dabta Mara Fizjoni, ta' loġika tagħna ta' sema ta' għażil tagħna. Għana rridu nżommu prinċipji ta' solidarieta meħtieġa. Ma nafu kol illi l-ewel darba ħna fallejna. U fallejna sew. U eh, li jinti għandek 60 ta' 60 elf ruħija ċifra arbitrarja ma eh, nxilna illi minnom ta' 160 neħħejn eh, elf minnom xeluf minnom nxilna li nirsistemizzaw. U ma nix għalfejn għazbu li din il-poetika l-ġida ħajkollax ħataħdem mod differenti pala loġika fost stati membri. E, jina nixtieq nejt ċaħġa li hija fil-grupp tijaj li Isna iktar qegħdin nifukaw fuq il-solidarjetà Ewropea imma mhuwiex possibbli illi aħna nħalsu għal kollox, mbagħad meta mbagħad aħna rridu solidarjetà kontinentali minn foba sfida kbir mbagħad kbira mbagħad ikun hemm pajjiżi li nagħlej aħna ma sawx nitlu fiha di. Eh, għax inkar nispiċċaw sitwazzjoni fejn talba l-azil tant ħassi ħassir grafikament infokata u kbira li ħan nispiċċaw li konna konna riallokazzjoni sostanzjali u jekk komplu fallu, kif għamilna l-ewwel darba mhux jagħmel xejn għal tal ġejt ta' kredibilità fit fid tal publiku Ewropew u t-tini ħaġa sur komissarju mm, Ti ma kontx hemmhekk imma Sina Mogherini ippreżentatilna darba l-oħra fil-plenarja l-loġika tal-migrazzjoni interna u esterna. Jina nixtieq li biex nivestu fi struttura bħalma kallet l-Afrika u ċ-Ċina. Irridu naqogħdu li ma naqogħdux nitrasformaw ruħna fortizza. Għaliex dawn mhux se il-ħadd ma jkun effiċjenti kien. Ma taħna kont nitkelmu kol fuq il ta' sterni irridu nżommu ma' majnina li ħna għedin ninvolvu ruħna ma dawn il-pajzi afrikani tal-imot li hija tamin tassew hija maqdara fil-verità li xed ngħidu li sempliċiment qegħdin inħarsu l-frontieri tagħna u daqshekk mhux l-Afrika mhux qed lilna lanqas. Jekk aħna mhux se niżviluppaw il-kontinent Afrikan mezzi eh, ta' flejjes ħafna ikbar mill-li s'issa tajnihom u jekk aħna ma rnexxinniex illi ikonna risorsi sostenibli mela ikonna problemi għaliex. Jek per esempio, jendak in nigeria li minaw u zmitsi oħra irti kolla 450 miljon habitant b-terroristi li id-għamot terroristi li jisaw jisplodu pajjiż ħieħ. Mela ma nistax nimmaġina li jekk jħarbu kollha xċibta ta' migrazzjoni ħajkonna nġestu fil-verità. Grazzi. Grazzi. Nitlob il-kollegi li qed jitolbu l-kelma biex jillimitaw l-om infushom għal żewġ minuti kjoġobkom għax inkella ma naslux għat-tmiem imma nkunix nistgħu jkollna tweġibiet. Is-Sinjura Zibel, grazzi ħafna. Grazzi wkoll il-Kummissarju. Nixtieq nirringrazzja għall-Kummissarju għal-rimarkiment tiegħu nixtieq limita rimarki tiegħi għal xiftit ftit punti. L-ewwel f'dawn l-aħħar jiem u ġimat, aħna e, konna qegħdin ripetutament mfaħru t-Turkija tal-jeda taċċetta lura daqstant refuġjati. Sfortunatament ma jistax ma nistawx nagħtu l-istess e, tifħi l-istati membri tagħna għal laqqas għax qed jaċċettaw ftit mank ftit refuġjati ma nistawx nimxu b'mod kredibbli met maħniex qegħdin nagħtu eżempju tajjeb ma' pajjiżi terzi u forsi se jkun hemm xi tibdil ma' l-aċċettazzjoni u anka ma' risistemazzjoni ta' refuġjati. Nixtieq insaqsi mistoqsija fuq il ta' tagħkom ma' Turkija xi pjantazzjoni hemm u rifugjati Sirjani ħaj jiġu aċċettati lura kollha dawk kollha li jiġu lura il-Greċja mit-Turkija li huma limitati għal Sirjani biss. Jekk ir-rifuġjati oħra, mistoqsi oħra, jekk ir-rifuġjati kollha li jaslu l-Greċja mill-Turkija, għaliex meta jintbatu lura dan huwa skont politika oħra dan huwa skont l-obbligi internazzjonali tagħna u liġi tal-Unjoni Ewropea, bat mistoqsija dwar fuq il-futur tad direttiva tal-azil daw l-oġġettivi u l-għanijiet u l-miri mumiġ daqsek odma u diġajem hemm issa proposti ġodda tista' tassigura illi il-proposit tal-Komissjoni ħaj waslu għal-iżjed armonizzazzjoni, dak li għadin nittamaw għalih, imma jekk l-standards ma jitjibux, allura u jisiru għar, allura Unbad dwar il-politika tal-viza, reċiproċità tal-viza, specialment ma l-Istati Uniti. Aħna verament rridu li nissospendu din il-liberalizzazzjoni tal-viza jista' jkollha konsegwenzi ekonomiċi kbar ħafna l-messaġġ tiegħi li l-Istati Uniti huwa ċar eh, li tkun problema imma issa jmislilhom illi jaġixxu jitkellmu mal-gvern tagħhom u jassiguraw illi huma jwed illi huma jirrispettaw il-wedjiet tagħhom u jirrispettaw l-ispirtu ta' reċiproċità. Nispera l-Kummissjoni Ewropea tieħu pożizzjoni ċara mal-Istati Uniti dwar dan u li xi ħaġa eh, tiċċaqla u li jkollna reċiproċità fil-fatt President Kommissarju, grazzi ħafna tal-prezenza tiegħek għal bħal dejjem aħna napprezzaw ir-rida tiegħek li tiġi f'dan il-kumitat u tidħol f'din diskussjoni magħna b'mod eh, onest. Huma kritiċi id-deċiżjoni li għandna dimna bħalissa anka l-futur. Eh, L-Unjoni Ewropea tiffaċċja eh, problemi li jirkjedu sfida u l-Renju, rridu nfaklu l-Renju Unit ikun f'pożizzjoni illi jiffaċċja il daw il-problemi fl-imkien maħna l-Unjoni Ewropea u nispera li inkomplu mar-renjuniż daw it-taħdidiet fil-futur naqbel li interoperabilità ta' sistemi tagħna hija assolutament vitalità sigurtà tagħna. Inkun grat kieku kull kommissjoni tista' il kummissarju tista' jispandi fuq dan x'tip ta' skadenza nistgħu nistennew biex daw il-passi jseħħu u l-iżviluppi jseħħu. Bħala rapporter futur u rapporter eh, preżenti tal-Ekris, irrid nasigura ruħi li l-databases kollha jkunu komunikati wieħed mal-ieħor u li hemm is-sistemi kollha f'posthom u jaħblu u li ma jaħdmux eh, f'izolazzjoni u fl-aħħar nixtieq intura l-immigrazzjoni. Nixtieq insasi dwar il-ftehim ta' disistemazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u t-Turkija. Jista' l-Kummissarija jidilna meta nistgħu nieħdu l-ewwel rapport sħiħ lura dwar u dwar kif il- dwar xeffettet ikun hemm fuq dan il-rapport x'azzjoni qed ikun hemm. Tajjeb nuru li fl-axar komunikazzjoni tal-Kommissjoni, il-Kommissjoni għandalan li tirrispetta dak li hemm miktub fil-pjan li għadni kif semmejt imberu ma taħsbux li l-Komissjoni għandha tpoġġi iktar pressjoni fuq pajjiżi terzi fuq kwistjoni tal disistemazzjoni kif jistgħu jagħmlu pressjoni ma' pajjiżi oħra dwar dan. Jridu nasbu fuq id-drittijiet fundamentali ovvjament u s-sigurtà li tippreżenta ruħa li ppreżenta ruħu pajjiż terz imma rridu naraw b'mod serju dawk biex ikun hemm sistemazzjoni u ritorn lura ta' dawk illi illi ma ħaqhomx illi l-għajnuna tagħna. U nieħdu sib dawk li huma l-iktar vulnerabli, ma tasbux li għanna nkunu issa ibsin ma daw il-pajjiżi anka permess ta' ftejmit finanzjari li nkunu qegħdin eh, naħdmu magħhom. Nifhem li ma nistgħux nagħmlu outsourcing ta' responsabiltajiet tagħna, imma ma nistgħux insolvu din il-kriżi waħidna għal darbohra grazzi tal preżenza tiegħek hawnhekk. Is-Sinjura Vikstrom, grazzi ħafna u grazzi Kommissarju tal-li qed tiddedika l-lum nofsinar nofsinhar magħna dejjem interessanti li niddiskutu xi ħaġa flimkien fuq suġġetti differenti kuna prezza dan ħafna nista' nassigurak li aħna ħanaħdmu qatih flimkien b'mod Eh, maqut ta' tim biex naslu biex konna rizoluzzjoni tajba fuq Dublin, fuq il-proċeduri, fuq il-riċevimentu fuq l-EASO. Tantu ma marbutin bejnietom daw li għanna bżonni konna dal-approċ biex navvanzaw u nimxu l-qoddim b'mod koerenti fuq dawn il-files. Nix għadni ġej għalura eh, minn laqama mal ngos il għar nofsnar armajn ħames minuti qabel ma ġejta tawnek u huma esprimew mhux biss illum imma bħala kor flimkien it-tħassib tagħhom li dak li qed nagħmlu hawnhekk qed joħloq sistema li tixbaħ iktar l-approċċ tal-Awstralja li qed nimbuttaw lil in u jimma ma nemminx li dan huwa il-waqt għandna l-aħjar intenzjonijiet aħna u kif ġi espress anka f'din il, rapport tal-migrazzjoni holistika olistika, ma meta nisimaw eh, vuċijiet differenti minn ministri fi stati membri li jridu jirrepetu din anka eh, eh, il-kwistjoni tal-Libja, Ismajta kemm il-darba da f'daw l-aħħar f'daw il-jiem, il-Ministri tal-Intern, speċjalment pereżempju tal-Awstrija. U dawn huma punti Eh, li, jinkwetawna il-frontieri esterni tagħna x'ħan nagħmlu bihom ħan ċaqilquhom u ħan għalquhom kompletament ta' għannis li għandhom bżonn nixtieq niġi lura wkoll imbagħad fuq il-nuqqas ta' reċiproċità ta' realtà li hemm bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea tal eh, dwar il visa dwar l-obbligi reali inti semmejt fuqha ma ikun ħaġa pozittiva u l-lum jekk inkunu nafu jekk tista' tikkonferma li inti ħadd u tiġi lura għal bat delegat dwar dan. Grazzi ħafna. Grazzi, l-kelliema li jmiss. Grazzi. Jiena nixtieq nisma' xi ftit iktar l-ewwel ħaġa dwar it-Turkija dak li nixtieq nkun naf huwa dan. Il-miżuri kollha u appoġġ mweda lil Greċja daw inataw dwar esperti u l-azil u appoċċa eccetera kollox miexi kif suppost iva, jew le u xin pozizjoni tiegħek dwar kritika ta' ħafna rifugjati li applikazzjonijiet ta' l-azil ridu jisiru permezz ta' Skype. Ilja problema kbira l-ħafna minnhom. Dwar il-ftejn ma' Turkija, ħafna ma setawx japplikaw għal azil fil-Greċja jew fit-Turkija. Kellna nies ta' transġeneru u sib li, li jispiċċaw f'detenzjoni fl-azil suppost ġie moti um, anka mal-Pakistani, ma, nismi l-Pakistan, nis li ma ġewx accettati għall-laqda tal-familji dawn huma każijiet ċari applikazzjonijiet mhux qed jiġu proċessati ħafna m'għandhomx ċans, speċjalment jekk ma s Sirjani. Nixtieq nisman l-opinjoni tiegħek dwar dan it-tieni liberalizzazzjoni tal-viża mat-Turkija. Hemm xi aħbarijiet il-Kummissjoni għada qed iżomm qed iżomm il-fema il dwar il-pożizzjoni tal-liberalizzazzjoni tal-viża u li 72 kriterja kriterji li jiriġi rispettati mbagħad dwar Dublin mistoqsija waħda. Ġustizzja u mekanizmu ta' ġustizja u l-istati membri kif eh, sej kif sej kif se eh, jappoġġjaw mekanizmu ta' korrettezza li nġildu kontra bandisti, ħafna nisjedu li hemm bżonn isir ħafna xogħol u il-miżuri li għandna prezenti li ġew pjanati għal Frontex. Se jiżdied ma dan. Grazzi. Grazzi l-onorevoli membru li jmiss. Grazzi ħafna. Sempliċement nixtieq insaqsi dwar il-Greċja l-Onorevoli Keller. Dwar ir-rapporti illi president Olandiża poġġiet dwar il-kompożizzjoni tal-komitati differenti li għamlu deċiżjoni li jridu jinbidlu issa imma skont dak li ħasbu oħrajn dawk qegħdin hemm biex jagħmlu deċiżjoni tal-ura jiena ma nafx hekk kienx kellekx deċiżjoni fil-Kunsil tal-GHA tista' tgħidilna kif marru kif mar hemmhekk u x'ħajkun l-eżitu mbagħad smajna fuq li lejaso ma taċċettax kull talba, ma taċċetta l-ebda talba ta' dak li jtifittxu l-azil u anka ġustifikazzjoni mux jatisiru sew. Il-Kommissjoni edha tinvestiga dan? anka illum eh, kwistjoni li npoġġu l-Greċja lura fis-sistema ta' Dublin eh, li ħat involvu l-Greċja għal darboħra fit tmim dis sena imma nishtuq li verament nivverifikaw is-sitwazzjoni biex sa tmim din il-ġemma aħna din is-sena aħna jkollna eh, faċilità miftuħa ta' riċeviment u li s-sistema tal-azil ma tkunx iffulla sovraffullata li għasu għamlet rapport fuq it-Turkija illi mhix kapaċi u mhix pożizzjoni li tiffaċċja talbi tal-azil. Dar rapport qed imu taħt it-tapit jew huwa kontroversjali politikament tista' tibatilna u taddilna dar rapport imbagħad kwistjoni oħra dwar il-Migration Compact. Et nitħabbat biex nifem xnifmu bieħ il-border management cooperation ma' pajizi terzi. Għax aħna fil-kumitat tagħna wkoll qegħdin nitkellmu dwar dan. Di kwistjoni li nibatu tamir neċessarju u jkollna tista tispeċifika eżatt xi jfisser dan it-tip ta' ġestjoni tal-konfini. U s-Sinjura Ferrara issa. Grazzi President, grazzi Komissarju Avramopoulos, nishtiq nitkellem fuq tliet punti. Dwar is-sistema ta' żil, speċjalment ir-riforma ta' regolament ta' Dublin. Ormai nirrepetu f'kull okkażjoni anka fil-libe, fil-Kumitat Libe u fil-Plenarja din hija proposta ta' riforma li ma toġobniex qed kompli tippenalizza ċerti pajjiżi, pajjiżi minn fejn jisflu il-rifuġjati, anka f'dik għandhom x'jaqsmu mal-pożizzjoni ġeografika tal-istati membri, il-mekkanizmu reattiv u fil-prezentazzjoni li sar fil-Kumitat Libe wieħed jħet jistenna illi eh, rridu nistennew li li jisir kollas qabel ma nibdew unbat ma nniedu xi ħaġa biex nejnu u da minn flok ma nirranġaw l-affarijiet sa mill-bri nejnu daw il-pajjiżi minn fejtlu l-ewwel darba. Dejjem jibqa' dak il-pajjiż minn fejn jidħlu l-ewwel darba l-immigranti li jibqa' responsabbli. U għalli u għalih dak li ma ħadimx sissa qed jibqa' li lilu nnifsu anka bil-proposta ġdida dejjem jibqa eh, tibqa responsabilità ta' ftit stati membri. Anka ir-ripatrizzjoni ta' responsabilità skont eh, l-artiklu 80 eh, ta', regolament anka irrieda espessa mill-Parlament Ewropew mar fuq ir-rapport approvat hawnhekk mill-Parlament fuq approċċ olistiku għall-Mediterran. It-tieni punt dwar il-ftejim ma' Turkija anki hawnhekk aħna kritiċi ħafna. U dimna għandna ftejim illi uh, mhux patt, mhux ftejim imma dikjarazzjoni politika. Manna lebda garanzija fuq ir-rispett min-naħa ta' Turkija u l-impenji tagħhom, ir-responsabiltajiet tagħhom fuq affarijiet li wara kollox huma vinkulanti hawnhekk għalihom qed nirreferi għal liberalizzazzjoni tal viza qed nirreferi għal biljun u nofs minnaħa tal-budget Ewropew, u dawn huma affarijiet li żgur ħajpoġġi t-Turkija fuq xi ħaġa li torbot. U fl-istess ħin aħna manna lebda din m'għandux dwar m'hemmx mhix kwistjoni ta' dikjarazzjoni politika u għandna nuqqas ta' responsabilità ta' drittijiet fundamentali minnaħa tat-Turkija, nuqqas ta' libertà tal-istampa tal-medja, huwa diffiċli biex inti tiddikjara t-Turkija bħala pajjiż sigur. Mem lebda garanzija dwar minnaħa ta' Turkija li tirrispetta drittijiet tal-immigranti għabbażi tal-istandard Ewropew kif edin fil-drittijiet fil-karta ta' drittijiet fundamentali. Ħan nitkellem fuq il-issa fuq il-Migration Compact. Intom ħsibtu biex konna sistema ta' monitoraġġ pass pass tal-fondi għax kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi li fejn għatem reġimi eh, oppressivi u dittatorjali niddubita li dawn il-fondi verament ħajaslu għall-iżviluppi ta' dok il-pajjiżi terzi. Allora nixtieq inkun naf jekk ġiex previst attività ta' verifika fuq x'qed jiġri f'daw il-pajjiżi terzi u kif qed jiġu utilizzati u użati dawn il-fondi. Grazzi ħafna. Mrs. Meyer. Ja, dank u voorzitter. Senjora Maier. Grazie. Bazzikament, ġemma li għaddiet ħadda fil-verita. 13.300 ruħ ġo salvati mill-bahar. u bil-proposti biex nindirregolaw il-viza minn Ġorġja l-Ukrajna, Kosovo u Turkija se jkun iktar islamizzazzjoni u iktar immigrazzjoni tal-massa ċifiri. Jikveġobkom tam li tabiruħkom illi jisom l-Olanda għandhom bżon iktar personi li jiġu jfittxu għal xogħol. Għandna diġà rata ta' qatt għolja ħafna u l-pressjoni fuq is-suq ta' hija kbira ħafna b'dan il-biljett tad-deb ah, daħi kollu iktar immigranti, ah, ġibjew iktar immigranti, u raj naħsar li saret eh, ma' soċieta tagħna maħabba fek. Għadha kollu l-punt ta' integrazzjoni li saret mill-Kummissjoni naħsar li L-integrazzjoni fil lok li huma speċjal applikanti għal-azil għandhom id-drittijiet ma m'għandhomx obbligi. u nħoss li irridu illi dawn irridu nerġu nirtornawha. L-integrazzjoni ma Irridu naraw illi dawn jadattaw għal standard li liġijiet tagħna. Hemm il-wol kruċjali li qed jaqdi l-iżel hawnhekk imma minn ġidenti fejn il-Kummissjoni għattala għajni għalihom u naħseb li dawn il-proposti għandhom jitneħew mill-mejda. Now uh, we finish the round of coordinators and I give the floor to the commissioner. Oh, what? Sorry, yes. Ich uh, möchte mich zumindest davon distanzieren, dass hier Flüchtlinge. Ernst. Jina nixtieq nidbiet minn din l-idea li semmit li rifugġati ġejna hawnhekk sempliciment biex ifittxu eh, l prosperita Naħseb l ħar kommenti ta' kelima ta' qabilna kienu tal biza kienu skandalużi. We'll uh, give back the floor now to the commissioner and uh, keep in mind that we have uh, 14 Mela, nżomu għadu majnejna li dawn ma' bed 14 membri oħra. Jiġi jomlu kom mistoqsija, grazzi. Nixtieq nibdaw li nagħmel komment. Il-ħafna qajjimtu tu kwistjoni ta' solidarjetà li hija sensittiva. Aħna naqblu. Eh, ngħidilkom minn issa li di dija xi ħaġa dejjem fuq quddiem għalina bħala priorita. Li għaf termini prattiċi għal solidarjetà u responsabilta' Klim sabiħ ma' mux slogans. Mhix kwistjoni ta' valuri morali, imma prinċipji legali. Il-priorità tagħna hija li nħeġġu li stati membri kollha il hemm jekk nsemu fil-kir relokazzjoni fil leġimat Inġajjina, aħna rajna ċertu sinjali pożittivi, il-momentum qiegħed jinbena bil mot il-mod imma pass iktar sikur. Issa irridu nafsu l ftit. Irridu nsaħħu l-isforzi tagħna għalhekk li hija responsabilità u solidarjetà. Sinjora Zbel, inti staqsejt fuq il-obbligi internazzjonali mat-Turkija. Fit-Turkija, Sirjani, jistgħu japplikaw għal status temporanju. Dawk li mhumiex Sirjani jistgħu japplikaw għal protezzjoni internazzjonali, kondizzjonali jew sussidjarju bħala protezzjoni. Ngħidilkom u għedna kemm darba mill-att Turkija li Turkija hija ppenjata li toħroġ deċiżjonijiet għal applikanti ġodda l fil dan sitt xhur minn dat reġistrazzjoni biex jipproċessaw il- applikazzjonijiet eżistenti, pendenti, Iwa importanti però li ma nikonform li ma eh, mpoġux il-ħeffa fuq il-kwalità. Ovvjament, Iva, t bittieħdu passi biex ikun hemm aċċess aħjar suq ta' xogħol u edukazzjoni għas-Sirjani għandhom Sirjani, servizzi tas saħħa, jiena taw xejn, għas-Sirjani kollha taħt il- Forsi forsazzjoni temporanja u minn non Sirjani. Issa li qed nitkellmu dwar it-Turkija u fuq dik hija l-implementazzjoni teknika eh, miex ftejim, tafu differenza bejn stqarrija u ftejim termini ta' liġi internazzjonali imma huwa impenn Allura implementazzjoni ta' suċċess hija priorità għalina għal kummissjoni wkoll u aħna ħanistuktaw fix-xogħol tagħna sabiex nipprovdu appoġġ u għarfien espert fil-Griegi u Turok. Din l-isqarrija qed tagħmilna iktar konxi tal- fatt li hemm numri ġejjin mit Turkija għal Greċja li qed jikbru il fuq minn il fuq minn 400 migrant ġew ritornati lit Turkija, inkluż 30 Sirjan li marru lura minn jeddhom. U l fuq minn 300 minnhom ġew ristimizzati mit Turkija u juri li hemm effettività il ftehim huwa effettiv iva, riżultat mhumiex barra minnhom. Imma bedaw, bdejna, bdejna, naħdem, bdejna, għabadna naqra l-ankatura. Għaxi meta ġertu sfidi, nżidu kapacita. Dak l-autoritajiet gri illi jittrattaw il-proċedura ta' inna ammissibilità mod effettiv u f'waqtu. Fuq reċiproċità, sinjora Sibel saqsitu ukoll mistoqsija. Fil-litra ta' Sumarajes huwa ċar ħabna nota ta' dak li ntqal. Il-Parlament għandu l-intenzjoni illi jadotta rezoluzzjoni fuq il-kwistjoni li passi li jmiss ser jiġu deċiżi mill-kolleġġ. Jien mhux qiegħda f'pożizzjoni fejn nagħti dettalji fuq il-skadenzi. Issa fuq il-komunikazzjoni ta' 12 April il-Kummissjoni ħasset li kien ikun xira li nippreżentaw u nispjegaw il-konsekwenzi u l-parti tal-sospensjoni tal-visa waiver għal leġislaturi. Intom tistgħu tieħdu deċiżjoni bbażi tal-provi. U aħna rridna wkoll eh, li jkollna diskussjoni li eh, hija mimnija sifsira li li li li li li li twassilna twassalna x'imkien. Għal dak li huwa il-ftejn fuq immigrazzjoni. Dej mhux għalhekk neċessarja imma oriġenti li għandna indaħluha fil-prattika biex nelbu il-wasla tal-migranti skont istaġun fil-Mediterran. Daw la affar din il- dan il-fenomenu ma jistax jibqa' dej għal ta' dejjem, imma id-drittijiet tal-bniedem dejjem ħajkun il-bażi tal-implementazzjoni tal-linji ta' politika tagħna. Dawn il-flussi jirriġinaw mill-sotta Sahara eh, jieħuna kull sena minħabba li frontieri tal pajizi eh, tal-Afrika ta' fuq huma porużi ħafna. Eh, u eh, nixtieq nisaq differenza bejn dak li aħna minna mat-Turkija. It-Turkija huwa interlokutur, huwa msieħeb tagħna. Għandu sitwazzjoni stabbli politikament. Ekku, u għaxu naħmu magħhom ma nistawx nejdu illi l-istess tal libja il-Libja għandhom bosta problemi ma pajis fallut u namlu l-almu tagħna biex nippruvaw nsibu interlokutur hemmhekk issa meta jasal il-waqt mista tkun ma sax tkun situazzjoni ta' ftejjim li ważat bħalma kena Turkija għax jidun qisu is speċifiċitajiet u karatteristiċi ta' kull pajjiż Waqt li persuni mill-Eġittu irdupjaw, dawk li ġejjin minn l-iktar immigranti mis sotto Sahara u l art tal-Afrika xorta l-iktar li jiġu ma mill-Libja. Aħna irridu nifokaw fuq l-oriġini ta' dawn il-flussi u nipperswadu l-rija missjoni u irridu nitfaw iktar pressjoni fejn Eh, fuq l-autoritajiet ta' pajjiżi terzi, jien niltaqa' ma' dawn l-autoritajiet ma' persuni li ġejjin minn dawn ir-reġjun fil- ehm, dan il-priorità u nafu li minnaħa tagħhom il jkun hemm iktar responsabilità jekk aħna nittrattaw ma' dialogu permezz wkoll ta' inċentivi iktar jkun hemm rida minn tagħhom li waqfu dawn il flus ta' migrazzjoni biex aħna nkunu nfinġuhom kif ukoll jieħdu lura ċittadini tagħhom irridu nisabret dawn ngħinu dawn il-pajjiżi li qegħdin jospitaw eh, numri kbar ta' rifuġati, komunitajiet kbar ta' rifuġati biex inħarsu aħjar il-drittijiet tagħhom u jirrifitaw li kun hemm moviment sekondarju barra minn hekk jridu nipperswadu permess ta' ġodda fuq il-kooperazzjoni għall-iżvilupp li simu siħba tagħna biex li il-channels regolari ta' migrazzjoni ma' sawx jintużaw u flok li jaqbdu eh, din it-triq fiċli minn jifiri li jaqsmu d-desert u l-bibra dawn jistaw jibnu ġejjini għal-jom eh, fit pajsa tagħhom stess fuq il-kondizjoni ta' riċeviment fil-Grezja. Aħna rridu naħdu iktar biex nindirsaw dal kustjoni ta' dawn il-hotspots huma issa operattivi bisħieħ. Dawn qed jiġu adattati għal anijiet biex nimplementaw il-Turkija u jiena semmejt illi il-ftejjem qed jiġi implementat hemmhekk ukoll. il-pattern u l-modell mhuwiex il-modell u da mhuwiex model li jista' jgħaddi adattat għal kulħadd. Eh, eh, jiena għandi iksibt ħafna, għax għamiltu ħafna mistoqsijiet u sbirajt ruħi, ma nixtieq ukoll inkompli ma dak li saqsiet Niska Keller. Taħdan il-ftejn tat Turkija dan il-kas kas jiġi trattat u memx eh, ritorn automatiku involut u memx eh, soluzzjoni waħda li tattal kulħadd. Sissa rajna ħafna każijiet każ b'każ mod indi fuq livell individwali l-deċiżjonijiet ma jfissirx li jingħataw li dawn l-applikazzjonijiet jingħataw awtomatikament bħala qotja eh, tal azil jiġi deċiż fuq il-mertu intom tafu illi bata nġu dawn u komitati ta' appell dan huwa deċiżjoni sovrana tal-autoritajiet Grigi ġifiri komitat ta' appelli fuq il-każijiet pendenti ġi ġew maħluqa taħt ċirkustanzi kompletament differenti u għalanijiet differenti wkoll. Issa dam bħala riżultat inbiddelu u issa nintużaw biex niblu stabiliment ta' dan l-autorità u importanti f'kull każ li naċċertaw li jkun hemm legalità, indipendenza u imparzjalità tal-awtoritajiet ġudizzjarji. Issa fuq it-trasferiment ta' Dublin, issa ilu ħames snin, ħames snin li trasferimenti ġew sospiżi. Intom tiftakru il ċiżjoni li rati li progress tajjeb sar ma s-situazzjoni ġenerali kienet waħda xorta miex suffiċenti għafadla iktar sforzi bi qabel li bieċa tkun pozizjoni illi tkopri il-trasferiment ta' dubri. Issa, kondizjoniet ta' reċeviment, ta' koljenza, il-kondizjoniet ta' xin, applikazzjoni għal ehm, standard ta' xin dawn l kommissjoni ħed is xogħol li jagħmlu l-awtoritajiet Grigi f'Settembru jew ħan ikomplu nfokaw fuq trasferiment ta' Dublin sa' Diċembru 2016 sena jekk is-sitwazzjoni tkun waħda li wieħed jista' jġesti sa dak kien Għalhekk għan jaqaf nek għalissa, mbagħad nirġa' li ġirura għal dan il-punt għax naħseb illi ħajkolkom il-permiss għastijiet is-Sur Kirkov ma nsejċ dak li għatliva, iva, nixtieq ngħid kemm tgħid fuq il-priorità li jmiss biex niġġieldu it-terrorizmu. Il-punti tijak tiegħek huma fuqhom ħafna. Ħnerġa' nippruvaw nirrepeti, aħna nippruvaw ħafna ta' spis nuru iktar fiduċa fost l-Stati Membri u nippruvaw eh, jkunu kooperazzjoni ġenerali għaskambri ta' formazzjoni u intelligenza nixtieq ngħidha kif inhi. Jiena m'iniex kuntent sissa. Iri dawn iridu issa jgħaddu minn klima l fatti Il-leġiżlazzjoni fuq terrorizmu u l-armi tan-nar. il il-pjanitazzjoni tal komissjoni importanti li konna ftejn komuni fuq dan it-teddid għaliex din tippermetti li jkun hemm appoġġ iktar koordinat Ma nistax ninsew illi il ċentru ta' kontraterrorizmu tal-Europol huwa operattiv u aħna rridu naħdmu flimkien biex ikun hemm evalwazzjonijiet konġunti. U dan għandu jisaħħaħ biex jirġixxu għandna l-intelligence hub ta' forzar ta' liġa biex nanalizzaw il-terrorizmu un-evaluaw il-teddit un-appoġaw l-iżvilupp ta' pjanijiet terrorizmu, biex li kontra terrorizmu. Grazzi, jena edha f'pozizjoni diffiċli tassew nobot il-wol tijaj, għax għandek 16 irru, għana għandi 16 irru ħiġu jitkelmu. U nistaw nċetaw kolħat imma daj fisser għandkom minuta biss biex titkelmu. Inkella memx ċans li nisimaw li t-tweġibiet. niproponi ħaġa jekk ma jpurtax. xina ta' sew nħu gosti li ta' unek pala komissjoni imma biex il-kooperazzjoni kun iktar produttiva forsi jkun aħjar jekk naqsmu diskussjoni tematikament biex nista' nagħti forsi tweġiba iktar komprensiva. Għaxista issa għadu ġejna sejri, għadu nirrepetu li ma għadu għadu jirrepeti li nfusu u naħseb li se jkun il-każ għal din id-diskussjoni imma insomma jiena fidejk kif inti tassew issib eh, mod aħjar ta' kif ġessi il konverzazzjoni. Grazzi. Iva, naħseb li nistaw namluwa. Namluwa aktar u li ma l-kollegi rridu jżommu ruħom ma minuta kull wieħed sur koelja. Obrigado, Sr. President. I'm afraid with one minute I would prefer to speak in Portuguese. Minuta biss kun diffiċli għan il-Portugiż. Grazzi tal-li jinti tizzom ta' sekkalmu tranquil fuq dan id-dossier tan diffiċi u jahra. L-ewwel net fuq il-reazzjoni għall-emerġenza aħna għandna problemi. Il-Portugal huwa dak li jirreġixi għal rifuġġati ġejjin mill-Greċja u l-Italja. imma xina biex nissestimizzaw biss 2500 ruħ xem li mhux qed jaħdem. Mbagħad fil-plenarja tkellimna dwar il- Risistemizzazzjoni, iva, jgħazla, imma fil-esperienza tagħna dan huwa mekkaniżmu li kolla soluzzjoni interna ma taħdimx il- Kummissjoni għal aġenda ta' migrazzjoni kienet kelmet fuq ċentru multifunzjonali fin niger Illura pra proposta mbatta finanzjament skont l-informazzjoni li għandna. L-4% tal-fondi eh, għall-Afrika ġew użati. Franza anzi l-Kummissjoni biex se tagħmel biex tgħin dawn il-pajjiżi ta' tranzitu, Hija proposta tajba ma taħdem? Signor Gio. Telegrafik Français. Grazzi, jiena ħanbidda l-suġġett. biex nisqasikom fuq żewġ suġġetti intom tidu titkellmu fuq il-blue card, fuq il-kwalifiki għolin, fuq il-profiles eh, ta' kwalifiki għolin. Imma mbagħad eh, għandek eh, dawn il-kwalifiki mhumiex imwet ma narawhomx imbagħad fil-pajjiżi membri. Kif ħanaqduhom dawn is żewġ Imbagħad fuq l-integrazzjoni għandek eh, mit-telf persuna li ġiedu eh, jitalbu għal azzil sissa misat membru għal ieħor. Jiena nixtieq nisma' fuq il-kwistjoni ta' integrazzjoni fuq l-idea iktar persistenti li l-Unjoni Ewropea la marat u laqas mu qed twintwera ruħa bħala attrajenti. Grazzi. Oui, euh, Monsieur le Commissaire, trois questions. Tlet fuq il-msobija l-ġdida ta' pajda terzi. Fulli ma' meżuri konkreti il-Kommissjoni ti tissaħħaħ il-kooperazzjoni mal libja Suċċess ta' dan il subija ġdida se tifserraħ fuq il-finanzi tal-Stati membri pal ġit proposta mill-Kommissjoni qabel kif l-istati membri għaw dan il-proposti u l-Kommissjoni kif ħattara l-istati membri kun jistgħu reaġixxu għall-appell. Il-Kommissjoni tajna sensiela ta' miżuri inċentivi u dizinċentivi ta' integrazzjoni politika u komerċjali fuq mal-Unjoni Ewropea biex dawn il pajzi terzi jikkooperaw mod effettiv għal dak il-ġestjoni tal-influssi migratorji u mbagħad jagħmlu dizinċentivi u kastiki għal dawk li ma jkomplux magħhom allura dan ħajjejna fil-verità f'dak li xaqsa migrazzjoni ma' pajzi terzi. Jo, Mrs. Gabriel. Signor Gabriel. C'était abordé par le commissaire, d'une part, la Jenna nasab li tajab li minna diplomazija u l-immigrazzjoni importanti nixtieq nifoka fuq il-mobilità ukoll bejn il-pajjiżi Afrikani stess Ma dak li huwa viża, huwa ċar il-messaġġ irrispettaw il-kriterji kollha u fuq kollox nappoġġaw is-ċittadini. Sewx mistoqsija dak li huwa l-blue card. Ovvjament, dak li inti prezentajtina dak il-komunikat, mhuwiex qed imexxi l-qudim, għana nafu li fil rejjalta għandna żewġ sfidi. Minna għandek il-differenza bejn il-leġislazzjoni ta' 28 stat membru u minnaħa l-oħra naqas ta' rrida minn l-istati membri biex nipromovu l-karta blu. Fuq livell nazzjonali għana nafu li ħafna pajjiżi fuq l-ispozizjoniet nazzjonali għandhom l-istess għanijiet tal-mumma l-karta blu u l-blue card ħafna drabi jużaw dawn l-għanijiet nazzjonali u ma jirrikorrux għal dan il-blue card. Per kif għan niftasew nipromovu dan il-lodda Ewropew il-pala strumenti li tasew ħatamen eh, l-Europa aktar attiva u effiċenti. E naħseb li tajjeb li konna tweġi bieċa fem dan il-rigward. Gabriel Miskinici. Signora Kmici. Grazie President, grazie Sir Commissario minuta vera ftit ħin imma Nirringrazzjak l net għal prezentazzjoni ta' xogħol li qed tagħmel il-Kummissjoni u naqbel miegħek dwar il-fatt li sfortunatament iva l-fenomenu tal-immigrazzjoni qed jara e, nuqqas ta' solidarjetà min-naħa ta' pajjiżi. Għalhekk naħseb jekk hemm bżonn dan is-solidarjetà, hemm bżonn ta' strateġija long term u miżuri ta' sew effettivi għaliex naħseb li dan huwa mod kif nistgħu nħeġġu l-istati membri biex jikkollaboraw bejnietom fuq dan. Żewġ mistoqsijiet l-ewwel nafu sew illi apparti situazzjoni drammatiċi minn fejn ġejjin l-immigranti. Naraw però li qed ikollna wkoll traffikar ta' bnedmin u fuq dan il-qasam ftit sar xogħol. Intom taħsbu għal li sar biżejjed fuq livell Ewropew biex niġġieldu traffikar tal-immigranti u biex nindirizzaw u naqbdu il-kriminali. X'ista' jsir? Fuq l-azil il-tisħiħ tal-euro dak ħaġa pożittiva anke l il-mod kif ħat issaħħa saħħaħu tinbidel imma fuq ir-riforma tas-sistema ta' Dublin jiena naqbel ma dak li semmew il-kellima ta' qabli speċjalment il-kollega Ferrara għaliex fost il-mod kif nistgħu nsaħħu il-Dublin għazinna l-qas waħda ambizjuża fejn tpoġġi responsabilta kollha fuq il-pajjiżi fejn l-ewwel jaslu l-immigranti u dana ma jippermettix allura li indirizzaw is-suġġett bl-aktar mod effettiv is-Sinjura Gomes. Jiena naqbel ma dak li għadu kif qal il-kollega Coelho għalfejn mhux qed jaħdmu l-affarijiet tal-Portugal mill-ikx li kont hemm il-Portugal qed jgħid lest jirċievi l nies u ftit nies ġew forsi għax kif qed tinti s-sistema tal-hotspots hija biss indirizzata biex timplementa l-kwistjoni ta' Turkija u mhux il-liġa internazzjonali kif suppost forsi mhux għalhekk in-nies mhux qed imorru l-Portugal u mhux qed imorru imkien. Huwa minnu li inti qed li m'għandekx imsieħba fil-Libja, ovvjament m'għandekx, imma inti qed tirrikonoxxi illi fil-fatt li flussi mill-vija l-Eġittu qed jirduppjaw dan għandu rabta ma' Sirja mhux biss ma' l-Afrika u il-Kummissjoni u l-Kunsill qegħdin jiġħdu illi l-influssi għaddejjin via l-Eġittu issa Mbagħad qegħdin tagħmlu negozjati ma' pajjiżi bħal Etjopja, eh, pajjiż li qed joqtol liċ-ċittadini tiegħu li huwa pajjiż kompletament mhux demokratiku li joħloq stess l-immigranti u l-refuġjati aċċertajtu li jkun hemm mezzi legali li huwa l-unika mod kif twaqqaf dawk ir-rotot li jiddaħlu dawn fil-ftehim jew dina hija sempliċement kwistjoni ta' outsources, outsourcing u tispiċċa tagħmel dak il-pajjiż iktar repressiv. Signora Entfeld, malaj malaj, kummissarju, l ewwel net inti ma weġibċa l-mistoqsija tal-kollega tijaj Vikstrom, għalix il-Kommissjoni miex edda t-proponi għati delegati fil-reċiproċità tal-viza kif suppost, t-tini fuq l-iskambju ta' informazzjoni, kummissjoni għati proponi interoperabilità tajjeb imma dan huwa l-aspett tekniku u ma jieħux post il-fatt li l-istati membri xejn ma jixtiequ anzi kultant jirrifjutaw kompletament li jaqsmu l-informazzjoni din problema politika indom ħati proponu skema għal skambju obbligatorju ta' informazzjoni fl-aħħar dana il-Parlament kemm il-darba tala pal evalwazzjoni dettaljati tal-toolkit kontra terrorizmu x'milli nistana l-politika kontra terrorizmu tagħna qiegħda tfalli miżura wara l-oħra investu ammonti enormi ta' flus u l-nuqqas ta' sukurta' edha tizdit fl-aħħar. Imbatem ħagġa li donnu mux għedin nifmu il-fenomenu, il-mod kif il-massakru ta' Orlando immedjatament ġi tikkatjat ter attak Eh, Iżlamiku u issa donnu illi huwa biss mhux biss anzi huwa fil-fatt reat ta' omofobija. Kallimni mess, komissarju, il primistu Torki Tork biraħ għal darboħra oħra li Turkija mhijiex ħadd dibdel il-liġi kontra terrorizmu tagħha anke biskambju tal-liberazzjoni tal viza U dana allura jixħat f'dubju il-ftejm li għanna ma' Turkija. L-Komissjoni għad taħdem fil-kas illi il-Turkija ma tibqax twetta il-wedi taħħa dan għal-ftejim jikrolla xinu l-pjan B u kif ħanajnu pajzi bħal Greċja u Bulgarija fuq frontieri esterni fil-kas li jiġu għalluf ta' refugġjati dwar il-ġida kontra terrorizmu, kif għadin niggarantixxu aktar skambju ta' informazzjoni bejn Is-servizzi ta' sikurità sabiex nefitaw attakki terroristiċi apparti minn hekk nittama li taqblu l-Unjoni Ewropea ħad tkun post iktar sikur kieku il-Bulgarija ssir parti minn Schengen. U ikoll aċċess ħieħa tal-sistemi ta' informazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea nkunu nistgħu niġġieldu aħjar il-kriminalità. Is-Sinjura Post, grazzi. Ħafna mill-affarijiet li ħadd nota tagħhom jiena tiġà semmew. Imma nixtieq nagħmel kumment xorta tliet ilu f'Marzu. Il-Kummissarju Sinjanidis, il-kollega tiegħek qal li l-Unjoni Ewropea għandha responsabilità morali li tirċievi r refuġjati Sirjani. Il-Prim Ministru David Cameron suġġerixxa illi nibatu il bastiment l-ura il-Turkija u kommissjoni għalet le, emissa tlet xurwara qed namlu qed nibatu refuġjati lura mill-Greċja għat-Turkija mhux id-dajet infushom d dista fuqhom. Għalhekk, l-obbligu morali x'sar minnu? L-istati membri jiddiskutu ħafna affarijiet, imma qatt jiddiskutu kemm sirna xenofobiċi, kemm ersaqna lejn il-lemin, kemm qegħdin inxardu da sentiment lemini fl-Ewropa. Kif nistgħu niżguraw aħna li Turkija zom l-obligi tagħha maċ ċittadini taħħa sabiex 300.000 kurdi ma jkollhomx għalfej jaħarbu. Dawn huma affarijiet li tassew irdu niddiskutuhom u kif l-Unjoni Ewropea trid tirċievi l-refuġjati u mhux kif nimbuttawhom lura. Sur Weidenholzer, mela, kemm kien hemm nies li tassew ġew rimpatrijati bħala parti mill-programm ta' rilokazzjoni? u li ma stati membri ma ridux jipparteċipaw fil-rilokazzjoni. Li ma stati membri ma rċivu l-abda refugjati. Grazzi, indi zaġ kelli zaġ mistoqsijiet, imma Basikament huma fuq il-blue card u il-kam ta' applikazzjoni u ħafna kelmu dwar l-lura musa nsemmihom. Jiena xtieq nitkellem fuq il- in tal-Gwardja tal-Kosta Gwardja tal kosta gwardja tal frontira jina kon shadow kif tafu kommissarju trilogu għat javvanza kif tafu hemm ċertu gruppi li qegħdin jappoġġaw l-idea ta' aġenzija iktar b'saħħitha Ewropea, Ewropeanizzazzjoni iktar kompluta ta' Frontex biex ikun effiċjenza aħjar u possibilità li naġixxu malajr fil-urġenza illi jatana dak li għal-mistoqsija ħna rridu nappoġġaw il-proposta tal-Kommissjoni fuq l-artiklu 18 fuq is-sitwazzjoni ta' urġenza sabiex it-teħid ta' deċiżjoni Ewropej permezz tal-Kommissjoni wkoll jaħdmu però sfortunatament il-proposta tagħkom bħala kummissarju li u tal-grupp tiegħi huwa ma minoritarja għaliex il-Kunsill qed imur iktar lil minnek u eh, hemm ċertu inerzja wkoll mill-vulnerabilità minħabba u porżità tal-frontiera u tippruvaw jistabilixxu il-frontieri eh, kull każ. U għalkemm hemm ċertu proċeduri suppost il-kodiċi ta' Schengen eh, fuq dan xorta ħajamlu, għal intom se tagħmlu biex tipproteġu spazju Schengen E, u l-libertà ta' ċirkolazzjoni kif insemmejt fil-diskors tiegħek. Dear Commissioner, thanks for coming. I will be Komissarju Malajr u skużani mal-interpreti, aħna ma konniex kontenti bir-riforma ta' Dublin u il-bot ħafna minn dak li xtaq il-Parlament u li vota fuq fuq il-rapport fejn għadna li rridu ikun hemm mekkaniżmu awtomatiku tal-iskombju ta' informazzjoni għall istati membri u ridna aktar ċentralizzazzjoni tal-proċess. Issa hemm mekkaniżmu ta' ġustizzja imma ma nafux eżattament kif ħajaħdem, kif jiġi skjattat, kif eh, taħdem l-esklużjoni, jekk huwiex rinnovabbli, jekk hux l-istati membri jridu jimmotivaw għal 150% huwa kunċett astratt U s-sistema ta' kojenza f'ċertu pajjiżi diġà qed tikkollassa, hemm aspetti tal-proposta li jdu jiġu riveduti għaliex joħolqu problemi ta' natura proċedurali u fuq drittijiet fundamentali fuq il- ħadd ma għandu dubju li hemm bżonn pjan kbir ta' investiment fl-Afrika, imma l-proposta tiffoka li fuq il-ġestjoni tal frontiri u ritorni nasab li dana imur kontra l ajnuna umanitarja u l-fondi ta' sviluppu kooperazzjoni għalek mhuwiex laqwa mod kif nagħmlu dan ma naħsibx li joħloq opportunità l-Afrikani żgħażagħ u jesternalizza il frontiri tagħna u r-responsabilità tagħna nistgħu nagħmlu iżjed imsika l-interpreti llum. Grazie ħafna, Kummissarju, tajt is-Sinjura Wimberg. Grazie tal-li Aġġornajtna illek erba xhur u nofs mill-aħħar li kont maħna. U fi verta ma tantx kellek ħafna ġdid tgħidilna aktar minn nofs mir-refuġjati kollha fl-Ewropa qegħdin hawnhekk fuq raġunijiet ekonomiċi mhumiex intesolati għal ażil. Dan skont Franz Timmermans. Allura, dawn in-nies mhumiex qegħdin jippruvaw ifittxu e, li jistanew fajnejja Iva għaddew minn madwar 20 pajjiż biex jaslu fl-Ewropa ta' fuq, per eżempju fl-Iżvezja ċertu nies rew li huma tassew diżappuntati għax ħasbu li ħajġu hemmhekk u jingħataw dar, jingħataw il-flus u jkun hemm hekk intelaq mill-Iżvezja mbagħad ma rċevewx dawn l-affarijiet kollha iva jiena naħseb li daw huma nies li qegħdin jippruvaw jistanew minn fuqna. Issa, kif ħa tikastiga l-istati membri, per eżempju, li ma jridux ximplementaw l-affarijiet. Kellem li mes, Sur, sur Marja, sur Abramopoulos, il-kwistjoni ta' relokazzjoni tal-rifugġati mill greċja Skont dak li intrabset miegħu l-Unjoni Ewropea 60,400 rifugġat kellhom jiġu relokati imma huwa biss 1503 refugjati li fil-fatt ġew relokati. Għanna 6000 relokazzjoni kull xar. Naħseb li dan għandu tasaw jispoġġa fil-prattika xi Greċja ma tistax tiflaħ iżjed immigranti illegali u refuġjati u l-grupp tal-Parlament Ewropew li ġew riċenti eh, fatejni rawa bajnejhom dil ħaġa lek il-mistoqsija i kif ħan implementaw il-rekolokazzjoni. Il-gvern Grek ħajkun responsabli minn dan kollu ja kommissjoni illi hija responsabli ċat ieħor stati membri oħra għadna smajna kollegi Portugiżi li qalu li qegħdin jitolbu li n-nies rilokati hemmhekk u ħadd ma jintbagħt, jiġri jek jekk jogħġbok tieni tweġiba konkreta. il xilna, il-kollegi sanħom il xilna, il xilhom Fidej, komissarju. Eva, mela, jenna tassew nejt proset l-interpreti tassew roma għalix il-kol nitkelmu isna mġina nillum. Il-Sinjura Gomes, il-Sur Koegio, tkellmu fuq il-Portugali, iva, jina konta mek riċentement u nixtieq nibda billi nifraħ u ngħid proset lil pajjiż tal-li u rrit xi tfisser is-solidarjetà u responsabilità ta' veru. Huwa minnu għatem xie problemi tekniċi u legali aħna niprovdu l-autoritajiet tal-Italja u tal-Greċja kull appoċ minna ħatana sabiex nelbu daw l-ostakli. Hija kwistjoni ta' ġranet, ftit ġranet oħra u naħseb li jirna xinna nerbu problemi u navvanzaw. Signora Sivigio, naqblu, naqblu perfettament. L-investiment f'integrazzjoni jagħmel l-Ewropa post aktar um, inklusiv u eh, ta' suċċess. M'għandux dubju illi jekk ma nintegrawx ħan nispiċċaw il-ħalsu iżjed milli kieku kellna ninvestu fl-integrazzjoni. L-istati membri saqsaw dwar il-valur miżjud tal-azzjoniet fuq livell Ewropew. L-istati membri qed jiffaċċaw sfidi simili wkoll azzjoni fuq livell Ewropew għanda valur miżjud għaliex l-għonet tejn l-istati membri tal-mumin xuxin. Tieni tqassam ukoll approċċi ta' suċċess. Il-fondi Ewropej ukoll jistgħu jkunu għodda importanti biex tejn l-istati membri jipromuovu l-integrazzjoni u inklużjoni soċjali, il-blue card issa. Smeta kemm il-darba dil-ħaġa. Dan huwa L-aqwa eżempju li għanna, ħna deċidejna li nirvedu l-blue card sabiex nadattawa għas situazzjoni attwali u l-ħtiġijiet tagħna fl-Ewropa. Il-blue card ġiet implementata fil-bidu b'mod suċċess kbir fil-Ġermanja imma issa trid issir xi ħaġa Ewropea, politika komuni Ewropea. aħna ħankunu għadin natu l-appoċ tagħna lill-Istati Membri u negozji Ewropej sabiex jattiraw ċittadini minn pajjiżi terzi ta' gbar kbar minn madwar dinja kollha sabiex nindirizzaw in-nuqqas ta' li għandna fl-Ewropa u li ħankunu qegħdin nifacċaw fi snin li ġejjin. Dawn huma inizjattivi li huma parti minn strateġija itwal fuq il-migrazzjoni legali L-immigrazzjoni legali għandha tkun waħda mill-affarijiet li għandna nifukaw fuqhom l-iżjed fil-ġejjini. Tiġa, per eżempju, għat naħdmu f'dan ir-rigward fil-kas riċerkaturi u studenti u l-Kumitat Libe kien qiegħed iħeġġeġ u iħeġġiġna biex dan nagħmluh malajr kemm jista' jkun u hekk għamilna anki għal ħaddiema staġjonali aħna nagħmlu wkoll test ta' sistemi migratorji kollha li għandna issa fuq Dublin. Jiena ma naqbilx miegħek il-proposta tagħna nemmen li u hija ambizzjuża u pass importanti ħafna qudiem, imma ma għandniex inkomplu indajfuha. Kifat, lil Cecilia Wikstrom u l-kulħadd aħna niddependu wkoll minn għajnuna tagħkom. Issa, fuq il-Kanada u l-Istati Uniti, jina kont reċentament il-Kanada diskutejt ukoll koll mal-gvern ma kanadis u għamil taċċara illi aħna nafu bl-obligi legali tagħna u m'għandniex l-intenzjoni illi namlu konċessjonijiet. Aħna nieħdu konsiderazzjoni l-parametri kollha. Però qed biċċar li qed nagħmlu dak kollu possibbli ikonna laqat fuq kull livell biex niżguraw li jkun hemm ir-reċiproċità tal-viża. Dwar il-Bulgarija u Schengen, il-pożizzjoni tagħna tibqa' soda. Aħna nħossu illi kemm il-Bulgarija u kemm ir-Rumanija irridu jkunu membri taż-żona Schengen. Dan jiddependi mill-Kunsill. U l-odda ta' Schengen u il-mod kif jintużaw li jintużaw b'mod tajjeb dana jgħinu s-sigurta. Sur Vanna Holzer għal manke biex nifranka l-ħin permettili biex nirreferi niferik għal-rapportana li ġi adottat satej qabel ġejta unek jena. Il-situazzjoni tar rilokazzjoni u rimpatriju. Għaliex dan iwieġeb il-mistoqsijiet tiegħek. U dwar dawk li ġejjin l-Ewropa u n-numri, inti taqbel ma' s-sur Timmermans, ġifiri ma' s-sur Timmermans jaqbel miegħi. Ġifiri inti taqbel miegħi wkoll. Jiena m'għandix għalfejn id-defendi l-pożizzjoni ta' kummissjoni ta' fuxini. Jiddispeċini li il-maġġoranza ta' dan il-kumitat ma tax l-appoġġ tal-pożizzjoni ta' kummissjoni mill nista' nifhem it-trialogi għadhom ma waslux għall istudju ta' artiklu 18. U jina nistenna lura bil-ħerqa dan kollu. Issa, ħan pratika daċħe il-Grek tijaj għalli xissur Marja su kol mistaqsim mistoqsijiet fejnu. Tajjeb, mela ħawġbu bil-Grek. I e, permettu li. għal kortazija Mela, Sur Marjas, nirreferik li l ukoll għal dak il-rapport li għadu kif ġi għaddu ta' għawnu, Sur Marjas, kont eh, qed inħoss għastijak fil tiegħek. Fir-rapport li ġie adottat mill l-adozzjoni dwar l-istat ta' rimpatri u rilokazzjoni nasab li permessi għadin nibatu messagġi ċari ħafna li l-istati membri li huma għandhom jarfaw ir-responsabiltajiet tagħhom jiena kontat fil-bidu li jista' wasal il-waqt illi ngħidu l-affarijiet kif huma jekk naraw illi fil-ġenet l ġejjin ma jkunx hemm progress jiena ħajkolli insemmi il-pajjiżi bisimhom. U għandek kull intenzjoni li nsemmihom. U naqbel ma' kommenti ġenerali li saru minn kulħadd. Issa aħna qegħdin niġu testjati u rridu naraw jekk għandniex il-possibilità u rrida illi tassew nuru illi aħna meta tkellmu dwar responsabilità u solidarjetà nkunu rridu tassew irridu nfissru solidarieta u responsabilità. Għandna kun qegħdin naħdmu ħafna dal-aħħar xhur meta ngħid aħna ġifieri jiena u intom il-Kumitat Libe u mhux biex noqgħod nidlukkom bix-xamajjen qed ngħid dawn l-affarijiet, jiena qed mill-bidunet illi tallimt ħafna minn għandkom u intom entuni biex naħdem fuq politika partikolari, pero ma naqbix ma meta tgħidu li ma minnix ħafna xogħol, għamilna ħafna xogħol u l-Ewropa tal-lum m'għandax taqsam xejn mal-Ewropa tas-sena u nofsilu meta niġu dwar nitkellmu dwar dawn l-affarijiet, speċjalment fuq is-sikurtà u l-immigrazzjoni għandna l-qafas għandna prinċipji għandna strateġija imma li żjed għandna rida politika illi naħdmu flimkien ma' kulħadd fl-Ewropa u internazzjonalment għaliex din hija kwistjoni globali fl-aħħar mill-aħħar u dan ħajkun parti minn ħajjitna matul dan il-mandat tal-Parlament u il-mandati tal-Kommissjoni Ewropea. Din hija sitwazzjoni diffiċli, hija sitwazzjoni li ħatibqa' magħna snin u rridu nkunu preparati u għadin nipreparaw ruħna aħna. Dak li għadna hawnhekk illum huwa evidenza fil-fatt ta' dan għaliex intom dak il-kumitat illi huwa il l-imsieħab tal-Kummissjoni Ewropea u grazzi ta' dan, grazzi Kummissarju, grazzi ta' tweġibiet, rajt kemm hawn interess li niddiskutu miegħek fuq dan is-suġġett grazzi kollegi tal-kooperazzjoni tagħkom u tal-li stajtu ukoll tippermezzu li l-kummissarju jitlaq fil-ħin. Now, uh, we will... As the colleague, ah, Mr. Boni is... Mela, Is-sur Boni jataw, għallura nista nibda, Michel Boni. Mela. Next point. Mela, l-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa li għal-kwistjoni dwar il-pakket dwar Eh, sustanzi psikoattivi għanna surboni għanna surboni li huwa rapporter tal-pakket dwar daw is-sustanzi ġodda psikoattivi li jixtieq jinforma l-komitat tagħna dwar kif huma sejrin l-affarijiet. Naf li ħafna minnkom tridu titilqu mill-awla, imma kjoġobkom għamlu dan biskiet biex aħna nkunu nistgħu nissuktaw bil għatana tagħna llum. Mela issa ħna l-kelma lis surboni biex jippreżenta l-affarijiet kif inuma u triq il qoddim wara id-deċiżjoni ma' shadow rapporters. Is-Surboni kjoġbok. Grazzi. Għatieħ, Sinjura eh, Presidenta, eżis kollegi, fisem il-grupp tijaj u jien nishtiq ninformakom dwar l-affarijiet kif huma fuq ix-xogħol dwar l-attivi il-pakket dwar il-sustan dwar drogi sustantivi din id-direttiva li tniżel dispożizzjonijiet minimi fuq l-elementi konstituenti ta' atti kriminali u pieni fil-kamp ta' traffikar ta' drogi il-leċiti skużani qed jiġi interrott e, għax irrid ikun t taskiet hawnhekk qed il-Presidenta. Min irid jitlaq jitlaq bil-kwiet u jitlaq issa għax ma nistax nissuktaw e, b'dal istorbju. Please, continue. Okay, thank you. Tista tissoktak joġbok, grazzi ħafna. Nixtieq ninfurmakom illi qed nippreżenta l-affarijiet kif huma fuq ix-xogħol tal-pakket ta' drogi ġodda ta' sustanzi psikoattiva fis-sem jien u fis-sem Teresa Jimenez Teresa edha rapporter dwar, dwar eh, il-livelli minimi ta' xikunu l-pieni illega, il-pieni f'dak li għandu xasam ma' trafikat ta' drogi skont il-definizjoni ta' droga u jina rapporter dwar regolament dwar il-sustanzi ġodda psikoattivi. Jina nishtiq niprezentalkom din l-informazzjoni fisem, mux bis fisem Teresa, imma fisem il-Shadow rapporter skolla. Aħna ix-shadows kollha iltqajna mal-Presidenza Olandiża u l-Kummissjoni fis-26 ta' April fejn jumak kienu informana li l-Kunsill qiegħed filwaqt li jadotta pożizzjoni komuni b'daqsxejn b'approċ daqsxejn mibdul biex ninfakkarkom jahna konna adottajna l-pożizzjoni tagħna u fl-axar terminu u għedin u bismin dak iżmin law qed nistennew għal pożizzjoni tal-Kunsill kien proċess twil biex naslu għal soluzzjoni fih dan il-Kunsill u aħna kuntenti ħafna illi din fl-aħħar ġiet. Il-Kunsill u l-Kommissjoni prezentawna dan l-approċ u aħna nixtieq informawkom illi nimmeta nikkonsidraw il-ħtiġijiet urġenti għal leġiżlazzjoni f'dan is-settur u d-diffikultajiet l-approċ preċedenti ġab u wera illi kien impossibbli naswa soluzzjoni komuni effettiva tul it-trialogi, ix-shadow rapporters wara diskussjoni ħadu d-deċiżjoni illi isegwu dan l-approċċ ġdid dwar il-pakkett u jaħdmu flimkien mal-Kunsill u l-Kummissjoni biex jaslu għal ftehim u jimplementaw għal soluzzjonijiet approvati kemm jista' jkun malajr. L-approċċ il-ġdid jinkludi li nespandu il-proposta ta' direttiva bbażi tal-artikli 83 ta' trattat b'dispożizzjonijiet ta' skambju ta' informazzjoni, introduzzjoni ta' żewġ kategoriji ta' ta' riskju illi sustanza jista' jkollha riskju biex tittieħed iktar azzjoni fuq livell Unjoni Ewropea u mhux bla riskju meta jifu azzjonijiet fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Aħna kellna soluzzjoni fuq tliet livelli ta' riski. Fil-kas li sustanza tiġi verifikata bħala ta' ħsara ta' riskju, il sustanza tiġi suġġetta għal għal mizura permanenti ta' kontroll fil-forma ta' obbligu mal-Unjoni Ewropea kollha bl-obbligu li tiġi dikjarata din is-sustanza illegali mal-Unjoni Ewropea kollha. Għandna eh, sistema tal-lan bikri u dan u kollu huwa eh, imdaħħal fil-proposta li ħajġi faċilitat biex nassiguraw li jkun hemm azzjonijiet iktar ta' malajr u ndaħluhom fir-regolament MCDA tal-2006 u reviżjoni tal-regolament regolament dwar MCDDA li jiġi kun limitat biss għal dan l-aspett u jiġi trattat bħala parti mill-pakket kollu kemmu. Allura, din il-possibilità din l koll il nissuktaw ix-xogħol minn tagħna biex bekk ikollna riżultati iktar malta malajr għax issa aħna għandna ftejim komuni fost l-istati membri u nittama li naslu biex l-ewwel ikollna din is-sistema ta' allan bikri u li aħna naslu għal-modell il-ġdid biex namlu dil-projbizzjoni għall-użu u l mixija ta' da' sustanza fl-Europa ma' mod illi tkun xifti differenti mill liġit ġiet proposta fis-soluzzjoni preċedenti għal jien naħseb il-lanijiet huma e, viċin ta' xulxin ma rridu għandna bżonn nibdlu x-xogħol tagħna u aħna e, nikkonsidraw ma' Teresa u x-shadow rapporters nikkonsidraw l-kummenti tagħkom biex nimxu l qudiem Is-Sur Boni mi qed nara lil ħadd l-ebda shadow rapporter ieħor nixtieq insaqsi jekk hemm xi ħadd xi shadow Eh, Rapporta fil-kas nitlob li l-onorevoli membru l-ewwel kallima biex tintervjeni. Fil-qosor ħafna sinjura ċer, anka xinet nifhem li il-Presidenza edem u nixtiequ ngħidu xi ħaġa jiena nixtieq nirringrazzja lil rapporters u shadows tagħhom għad-deċiżjoni tagħhom inħarsu l-qudiem biex naħdmu biex eh, fiktar ħeffa minn nissa għal dal approċċ il-ġdid li l-Kummissjoni kienet kapaċi li taqbel miegħu suġġett għal ċerti kondizzjonijiet. Allura din naħdmu għatih biex aħna biex il-parti tagħna ta' dan il-ftehim e, jirnexxi speċjalment f'dan il-Kumitat Parlamentari biex nas biex nirreġistraw progress tajjeb fuq dan il-fajl. Grazzi. Mela, issa fidej il-Presidenza Olandiża, grazzi ċer. Mela, Surboni fil-Kunsil u fil-Koriper ġi deċiż, fil-Koriper ġi deċiż u kien hemm rapporter is-Surboni. U għana kuntent li l-Parlament għandu rrieda li jaħdem fuq dan il-bażi nixtieq ngħid li l-Presidenza Olandiża ħadet dan ix-xogħol wara l-korriper biex tipproċedi b'dan ix-xogħol tal-fajl kemm jista' jkun malajs issa għadna ma wasalniex għal approċ ġenerali imma l-outlines ta' deċiżjoni tal-korriper se servit bħala bażi għal approċ ġenerali nispera jien fil-futur qarib. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Is-Surboni mill-ġdid. U flimkien ma dan nixtieq nirringrazzja lill-Kommissjoni għal kooperazzjoni li wriet, speċjalment għal Presidenza tal-Olanda. Għax aħna ħdimna ma' ċerti presidenzi f'daw l-aħħar sentejn, imma intwera li l-Presidenza Olandiża kienet l-iktar effiċjenti biex toħloq dan il-ftejjin fost istati membri. Grazzi għatieħ. Grazzi lilek, lilkom il-koll Niftama li se jkun hemm ftehim eh, li jkun ta' suċċessu. Issa nduru għal punt li jmiss fuq l-aġenda. Igwadanjejna ftit ftit ħin. Issa għandi fuq punt numru 12 prezentazzjoni eh, mill-Komissjoni eh, pjantazzjoni dwar integrazzjoni ta' ċittadin ta' pajjiżi terzi. Din għandha x'taqsam mal-pjantazzjoni għall-integrazzjoni ta' nazzjonali ta' nazzjonijiet minn pajjiżi terzi. Il-azzjoniet li jem fil-pjantazzjoni fokati fuq ċerti suġġetti bħal eh, il-pre-departure u miżuri oħra specialment ma dak li għandu xasem ma persuni li eh, għandhom uh, Eh, ħtieġa ċara għal protezzjoni internazzjonali bħal inklużjoni eh, soċjali u edukazzjoni per eżempju. Il-pjan huwa li naġġornaw un ntejbu l-punti nazzjonali ta' kuntat tal-integrazzjoni eh, f'netwerk ta' integrazzjoni li l-Komitat Libe jkun jista' jiġi assoċjat mill-qrib. Issa ħanat il-kelma l-Komissjoni Ewropea l-ewwel u mbagħad lill-membri li jixtu intervjenu il-Kummissjoni Ewropea għanat il-kelma Issur Samri, deputat kap tal-DG Home. Grazzi, fidejk. Grazzi, Signora Ċer. Grazzi ħafna tal-li tajtni di li opportunità biex niprezenta dal-pjan tazzjoni ta' integrazzjoni ta' nis li ġejjin minn pajjiżi terzi, l ħaġa nixtieq li dan huwa pjan ambizjuż, komprensiv u konkret. Ambizjuż għax aħna lkoll nafu tafu sew f'dan is-settur, l-isfida fuq l-istati membri, f'dak għandu semma integrazzjoni minħabba eh, l-flussi riċenti eh, ta' refugġati fl-Unjoni Ewropea. Iħsibna li fuq livell ta' Unjoni Ewropea li huwa f'waqtu li aħna nitkellmu dwar dan u joħorġu bi pjantazzjoni għax jekk ma nkun naħdux ħafna żmien fuq u importanti li niddetikaw żmien fuq din il-politika din hija prekondizzjoni, kondizzjoni ma nqabel biex l-integrazzjoni biex ikonna soċjetà komprensiva ma u anka u l-Unjoni Ewropea, l-Organizzazzjoni ta' Soċjetà Ċivili, Trade Unions, awtoritajiet eh, Autoritajiet Reġjonali u Lokali wkoll. Dan il-pjan huwa ambizjuż. imma komprensiv ukoll għal ewwel darba jiena naħseb li nesċinna li aħna jkollna f'dan il-pjan integrazzjoni bħala kwistjoni prinċipali. Peress ħafna politiki jistgħu jgħinu għall-integrazzjoni, l-impjiegi ovvjament mill-kollegi tiegħi fid-DG Employment, ħafna pjanijiet li, li l-aġenda skips imma integrazzjoni pan integrazzjoni aħna ridna nittekiljaw politika tas saħħa politika ta' edukazzjoni, aċċess għall servizzi bażiċi, politika reġjonali illi hija minn susa minn din il-problema tal-integrazzjoni. F'dan il-pjan miex ta' kwistjoni ta' komunikazzjoni imma aħna daħħalna kif rajtu xi ħamsin pjantazzjoni il huma odda għall istati membri biex nappoġġjawhom fil-politiki tagħhom ta' integrazzjoni. Intom taraw ħafna opportunitajiet ta' fondi ħajġu offruti l-istati membri, e- e- NGOs, il-soċjetà ċivili attivi f'dan il-kamp, il-netwerk tal-NCPI u koll biex nitrasferuħ fin-netwerk ta' integrazzjoni Ewropew li l-Parlament Ewropew u s-Segretarjat ħajkun assoċjat kif diġa u għal-każ Issa, induru lejn il-kontenut tal-pjan. Aħna immirajna ħames punti prioritarji f'dan il-pjan l-ewwel għandu x'jaqsam fuq ċerti miżuri illi jistgħu jiġu implementati f'pajjiżi terzi tal-oriġini u jiksir preparazzjoni, preparazzjoni tal-migrant fl-Unjoni Ewropea permezz ta' korsijiet, eċċetera. Pre-departure measures u nindirizzaw ukoll is-soċjetà qabel ma jasal il-migrant. Ovvjament dawn huma miżuri li jiġu implementati fil-kuntest tar-rifuġjat fl-Unjoni tar-rifuġjat fl-Unjoni Ewropea. Bħala t-tieni priorità għandna bħala indikazzjoni aħna ħdimna ħafna ma' kollegi minn DG Education and Culture fuq dal-aspett Ovvjament għannu element importanti fil-kamp tal-politika tal-integrazzjoni intom irċivejtu taraw li ħafna modod f'dan il-pjan, speċjalment e, affarijiet fuq l-internet għal-migranti f'dak li għandu xasamma lingwa u koll promozzjoni ta' inklużjoni, edukazzjoni, e, e, peer learning, ecc. Dak li ridna nifokaw fuq u koll u għal-inklużjoni ta' tfal migranti fl-edukazzjoni biex bekk ikun hemm ħaġa pozittiva anka speċjalment għal dal-grupp vulnerabli. Tielet eh, priority area hija il-kwistjoni ta' taħriġ taħiliet għanna ħafna eh, eh, links għanna l-skills agenda li ġiet adottata dal-aħħar mill-Kummissjoni l-Antana u wkoll li nappoġġjaw permezz ta' fast track biex jidħlu refugjati jkollhom aċċess għal assu b'mod malajr ħafna u koll ħan appoġġjaw l-validazzjoni ta' ħiliet fuq il-rikonoxximent eh, ta' kwalifiki li huwa ostaklu kif ta' fintom għall-aċċess tas-suq tax-xogħol ta' suq tax-xogħol. Iridu nadottaw l-aħjar prattiċi li mpoġġu għall-istati membri għall-integrazzjoni tas-suq. Umbat punt ieħor huwa għas-servizzi bażiċi li għalihom il-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea ma m'għandix eh, kompetenzi imma qed nippruvaw nimmobilizzaw l odot kollha li għandna fuq livell Ewropew biex bekk nappoġġjaw l-aċċess ta' servizzi bażiċi e, speċjalment e, il-Bank ta' Investiment Ewropew e, li jistajati self biex jiġu mejjuna il-kapacitajiet ta' riċeviment ta' dawn il-rifugjati fl-istati membri u għajnuna u koll fl-aspet ta' s-saxħa biex nejnu biex indirizzaw ċerti speċifiċitajiet ta' persuni ġejjin minn pajjiżi terzi. fl axar ma' mux l-inqas aħna aħna fokati fuq il-partiċipazzjoni attiva fuq inklużjoni soċjali ta' persuni ġejjin minn pajizi terzi biex hekk nippromuovu ovvjament il-valuri Ewropej il-dialogu kulturali fuq il-valuri komuni Ewropej, ovvjament parteċipazzjoni importanti għall attivitajiet li huwa importanti ħafna l-integrazzjoni u ħan ukoll il-promozzjoni biex niġġieldu diskriminazzjoni u xenofobija. Hemm żewġ punti orizzontali nixtiequ ninsistu fil-pjantazzjoni li huwa l-fondi li huwa għodda importanti ħafna peress li m'għandniex kapaċità fuq il-livell Ewropew biex nagħmlu azzjoni f'dak li għandu jisama integrazzjoni b'għon dirett ma nistgħu nappoġġjaw fondi sħaħ meta niġu eh, għal din integrazzjoni u għandna dispożizzjoni tagħna din l-għodda għal pajjiż għal pajjiżi terzi u nappoġġjaw l-istati membri u koordinament fuq livell Ewropew u nixtiequ nsaħħu din il-ħaġa f'dan fil-pjantazzjoni. Dawn huma l-kwistjoni nishtaq xtaqt nisħaq fuqhom għal dan il-pjantazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Is-Sinjora Lauristin, kjo ġoba. Grazzi ħafna għal il-prezentazzjoni u dal-pjantazzjoni huwa importanti ħafna għax aħna diskutejna kwistjoni ta' integrazzjoni u importanti ħafna li jkollna passi konkreti. Jiena f'dal kuntest għandi mistoqsija. Għandkom xi tarif fejn aħna nista' jkollna l-istampa, l-istruttura tan-nies li deħlin, struttura ġifiri, li struttura ta' edukazzjoni, tħiliet, professjonijiet, kwalifiki, ecc. Għax jekk tkun taf l struttura, allura mbagħad tkun tista' tevalwa u tqis ir-risorsi li għandek bżonn għall-liema, ecc. Jiena naħseb li dinja xi waħda mir-rabtit li huma neqsin fil-katina. Għandna bżonn iktar informazzjoni ċara. Grazzi l-onorevoli kellem li jmiss. Kellim li jmiss. Grazzi ħafna. Anka jien qed inħoss l-integrazzjoni hija kwistjoni ta' importanti ħafna imma f'ċerti stati membri hemm problemi fundamentali rridu naħsbu biex nintegraw il-min għandu bżonijiet speċjali n-nis Roma u gruppi oħra ta' nies meta internament għanna diġa għanna problema bil-integrazzjoni għet titkellem l-onorevoli Zipel. U inħalluwa fidej l-istati membri għanna nerġgħu inqisuha. Din xi ħaġa għandha tkun eur europizzata meta nitkellmu fuq daw il-pajjiż hemm bżonn li jsir ħafna. Anka għarfin ta' kuljum li hu meħtieġ biex in-nies jiffaċċjaw l-ħajja tagħhom ta' kuljum tibdil li hu neċessarju adazzjoni, kwalifiki u edukazzjoni, taħriġ xi stati membri meta jirreġistraw migranti li jkunu għadhom kemm waslu bdew isaqsu għal din l-informazzjoni li rekordjawa. Din nistgħu nżommu f'moħħna wkoll bħala parti mill-risistemazzjoni, din tista' tkun parti minnha jiena mar ma rix nitkellem biss fuq integrazzjoni ta' refuġjati hemm proposti oħra biex nestendu migrazzjoni legali u nispera li din li din ma nilimita wix għal professjoniet akademiċi għax stati membri Ewropej għandhom bżonn il-manpower, għandhom bżonn ħaddiema f'setturi differenti ma rridu niddeterminaw x'kundizzjonijiet ħampoġġu x'tip ta' rikonoxximent se jkun hemm jiena nixtieq qed tajt il-kelliema iktar għandi bżonn iktar informazzjoni kif norganizzaw da kollu u in-nies daw il-pajjiżi kif jistgħu jisiru jafu fuq opportunitajiet xogħol, x'tip ta' koordinat ma' pajjiżi ma' pajjiżi terzi, x'qed isir dak li għandu x'jaqsam ma', ma lingwi, ma' talim ta' lingwi l-Ewropa x'tista' tagħmel u diskussjonijiet ma' l-istati membri saru diskussjonijiet bħal daw x'qegħdin jagħmlu fl-ma setturi kemm huma preparati biex Jamlu xi ħaġa li tista' tmissa bidejk f'dak ma' integrazzjoni. Grazzi. Grazzi. Jiena nixtieq nagħmel mistoqsija l-kelliema li jmisslu l li Spinelli li l-Kommissjoni fuq ir-relazzjoni bejn integrazzjoni, welfare u il-liġijiet fuq is-suq tax-xogħol. Qed insaqsi dan għaliex. Għax parti kbira mill-biżat il jeżistu fil-pajjiżi membri fil-klassijiet popolari fuq l-immigranti jabbiża wkoll li jintilef ix-xogħol id-dritti jintilfu d-drittijiet li għandhom xasmu mal-welfare state. U jġifiri li jkun hemm xi tip ta' kompetizzjoni f'dak li għandu xaqsam max-xogħol meta tizdit l-immigrazzjoni jina ma naqbilx ma dan imma dinija il-biża reali li jem u għallura l-mistoqsija tiegħi li nixtieq nagħmel l komissjoni etna mela komissjoni, għax li mhix kwis mish kompet is-suq tax-xogħol u liġijiet tax-xogħol mhumiex kompetizzjoni biss tal-istati nazzjonali għax il-riformi tal-ek msejħa riformi għettajt il-kellima tas-suq tax-xogħol u din il-ġirja biex nirrendu x-xogħol iktar prekarju hija xi ħaġa li hija mitluba mill-istituzzjonijiet Ewropej li l-Istati membri qiegħda fis-semestru Ewropej u fl-ittri illi jindbatu l-istati li ktar jedin f'diffikultà li fostom eh, pajjiżi l-Italja tajt il-kellima. Eh, din il-riforma tal din il-riforma ta' suq ta' xogħol eh, il-rendi ħafna xogħol prekarju. Allura l-Kummissjoni irrid nagħmilha din mistoqsija għax ċerti fit ma tumx fidejn l-Istati membri fil-Komissjoni. L-Onorevoli Verġija. Grazzi. Skużani tal-li ġejt tartana. Mistajx nisma il-prezentazzjoni tijak imma. Jena u koll eh, marbut ħafna, ħafna dan is-suġġett għaliex ħafna ta' kwistjonijiet importanti. l għalet importanti li għandna statistika li norbsu fuqhom mod partikolari meta aħna nisimgħu naqraw fil-Franza dak qed jiġri fil-Ġermanja huma kontradittorji ħafna li nisimgħu eh, globalment eh, dak li studji kollha u rapporti jgħidulna huma li immigranti li jaslu fl-Unjoni Ewropea huma qed ikunu edukati ħafna minnhom. U mhux qed jiġu impjegati skont il-kompetenzi tagħhom. kien hemm sħarriġ li ġie ppubblikat fil-Ġermanja li ġi eh, kompletament l-appost dwar il-rifuġjati Sirjani. Ġifieri x'inhu x'in il ta' Għandna bżonn ċarezza. U dawn l-argumenti totalitarji ma jiġbuni xejn. Anki minħabba raġunijiet ekonomiki u ġeografiċi, sunqos intawwal imma eh, ħafna studji juru li il-biċċa kbira ta' pajjiżi tal-Istat tal-Unjoni Ewropea jaħti għandhom bżonn immigranti, ġifieri. Hemm ċertu affarijiet li huma ċari u allura biex nifavorixxu l-integrazzjoni f'kundizzjonijiet tajba. Xi ħaġa li essenzjali. Jirrikonoxxenza tal- professjonalità essenzjali, ġifiri xinkalla nispiċaw b'immigranti li qegħdin jiġu impjegati eh, f'xogħol li huwa taħt il-kondizzjonijiet tagħhom, taħt il-kwalifiki tagħhom, ma jistax ikun li huwa ta' ġita l-ħadd ma qalet il-kollega tiegħi. Aħna qegħdin naraw iktar kull ma jmur, iktar persuni li għandhom ħafna kwalifiki ispiċċaw fil-settur tas-servizzi kondizzjonijiet li huma mwera ġifieri jekk aħna rridu tassew meċu l quddiem u nifavorixxu l-integrazzjoni mhux biss tar-refuġjati ma anke tal-immigranti, mela aħna rridu li jkollna idea ċara ta' veduta ċara ta' dak li qed jiġri fil-verità biex noħorġu mill ħafna biżat eh, li għandna Grazzi, signor Zawari. Grazzi tal-mistoqsijiet tiegħek issa. L-ewwel mistoqsija rigward il-struttura tal-popolazzjoni li aħna nirċievu fl-Ewropa li rċevejna fl-2015-2014 hemm ċertu studji li saru Liktar fil-Ġermanja u l-Iżvezja għaliex dawn iż-żewġ pajjiżi kienu qed ħabtom wiċċaw mal-ikbar numru ta' persuni qed ifittxu l-ażil. U kif intqal ma' tajjeb mis sinjura Gihom naħseb kienet. Juri il-livell ta' kwalifiki ta' tal-persuni jekk titqabbilhom ma' periodi ta' qabel ta' migrazzjoni u il-kwalifik tagħhom il ċansi il-xejriet jidru li huma ola bħala kwalifiki. Nistaw forsi t-referi għas-segretarjat biex kam eżatt l-formazzjoni neħtieġa. Fuq l-integrazzjoni ta' gruppi oħrajn, Pam għazin nasib minn għandu disabilità per eżempju. Hemm paragrafu fil-pjantazzjoni fuq il kwistjoni li jiet maċċarri li integrazzjoni, l-appoġġ integrazzjoni ta' dawn il-ċittadini m'għandux jisir għaskapu eh, ta' dawn il-minoritajiet. Da mhux għax irridu xirfukaw fuq il-dawn il-ċittadini, iżda li da' ma jisax jisir għaskapu ta' gruppi oħrajn u dan naraw fil kvjandazzjoni rigward il-kwistjoni tal-migrazzjoni. Il-fatt li għandhom bżonn iktar ħiliet jiġi ħaġa li nafu biha diġà fil-Kummissjoni. Nista' biss nikkwota l-komunikazzjoni tas-7 ta' April l-Aġenda u 2015 il-komunikazzjoni tas-6 April fil-Azil jina kon parti u kol mill-intib ta' migrazzjoni, għawnek intom għandkom elementi importanti fil-qadan il-qasam u prezentazzjoni ta' xtib tipprova tagħmel fil-xhur ġejjin kommissjoni ah, l-Ewropa ovvjament qed ħabbat ma' problema demografika, mm, popolazzjoni li qed kull ma jmur diġà ċertu għastaħiliet mm, u dan ser jiżdied ma' żmien. Ġifieri jridu nġidu nħejju ruħna biex ndaħlu fis-seħħ politika tal-migrazzjoni legali li tista' tgħinna biex nabdu wiċċna ma' dan in-nuqqas ta' ħiliet għaliex anke jekk inqisu mobilità tal-ħaddiema anke jekk inżidu fil-kwalifiki tal-persuni li diġà qegħdin fl-Unjoni Ewropea mhux se nkunu nistgħu naqdu dan il-pont li ta' tista' li ħajkonna minna u 10-20 sena oħra. Mat partikolari aħna ħanaħnu billi nevalwaw il- direttivi ta' migrazzjoni legali taħt il-titlu ta' dan kim sejjaħ fitness check. Mm, Sforsi ġast majtu għu semna għastramp imma ħan nevalwa bazzikament il-akitana ta' migrazzjoni legali li biex nidentifikaw il-loopholes, il-lakuni u id stakki biex nistaw nirraġiċu għadak li ser ikodna termini ta' migrazzjoni. Ser ikonna studju kol fuq is-komunikazzjoni tas-6 ta' april biex naraw jekk nistgħu x'indaħlu fuq livell tal-Unjoni xi tip ta' sistema illi fil-Kanada nsejħula espressjoni ta' interess fejn aħna jista' jkollna għodda ta' msan qablu il xol il kwalifik u l-postijiet tax-xogħol u l-kwalifiki tal-persuni u bekk inkunu nistgħu għom aħjar. Barra minn hekk Ehm, minn diskutu ma' pajzi terzi fuq għaddaw tal-samet tal-Bilvalletta biex nippruvaw li konna ċertu f'termiet mill migrazzjoni legali mistat membru għal pajjiżi terzi jizda jina ma nistax nejt taf ħafna dwar għadi minħabba proċess illi kellna li għadu kif beda. Mbagħad il biza ta' telf ta' dritt għal minn ħaj jispiċċa għat-tiġrija lejn l-aħħar, lejn minn ħajkun l-aħħar. U um, bil-agenda tal-ħiliet li bdiet jumej wara ġiel iċ-ċittadin illi jisib mod kif jizviluppa xogħol biex jizviluppa ħiliet tiegħu li huma interess għal dan il-ċittadin ta' pajjiż terz dan il-pakket mod partikolari rikonoxximent ta' kwalifiki għadik il-varjazzjoni ta' kwalifika illi għandha xtaqsam il-persuna ta' ċittadin terz li kollu l-esperienza tiegħu u l-kwalifiki tiegħu jiġu rikonoxxuti fuq livell tal-Unjoni. U dan għandu xaqsam fl l-aġenda tal-ħiliet. Stab dak. Kedix nejt. Grazzi tas-sew tweġibiet. Naddu mela għandi jmiss. Mont li jmiss ġi post-post. Il-mistoqsija missur kolaw. Ġiviex naddu kissa l-aħħar punt fuq l agenda tana tal-lum. hija prezentazzjoni ta' studju il-Dipartiment eh, ta' Politika tal Filipe biex jagħmel xogħol fuq il-possibilitajiet eh, fuq immigrazzjoni eh, kif għandna fil-approċċ għall-migrazzjoni kif kellna fir-rapport ta' Mezzola Kienge. U kif għandna għodimna għandna Sur Martin fosna me ċentru ta' politika ta' migrazzjoni Robert Schumann tal-Istitut Università Ewropea fl-Italja, ense Għalhekk nista' ngħaddi kelma lilu l-Sur Martin biex jippreżentalna dan l-istudju u mbagħad niftħu id-diskussjoni. għandek madwar kwarta. Grazzi. Mela l-ewwel qabel xejn ringrazzja l-Parlament Ewropew, il-Kumitat Libe u s-Servizzi tal-Istudnu il-Migration Policy Center sabiex jagħmlu dal-istudju fuq il mekkaniżmi l-ġodda tal leġiżlazzjoni għal politika ta' migrazzjoni ta' xogħol fl-Unjoni Ewropea kif tistgħu taraw ma jaħdibx da. Eh, Imma insomma, kif tistgħu taraw l-istudju ġi finalizzat settembru 2015 u dan huwa studju illi xorta għadu attuali, xorta għadu pertinenti l-lum speċjalment wara l-ismajna x'kellu xi jgħid il-Kummissarju Avramopoulos li prezenta il-pakkett ġdid fuq l-immigrazzjoni legali fost l-oħrajn u il-pakket li ġi prezentat ukoll mill-Kummissjoni Ewropea tas-7 ta' Ġunju li għadda fejn għandna bażikament l-alternattivi differenti tal-politika tal-immigrazzjoni eh, għax-xogħol. Fil-prezentazzjoni tistgħu taraw il-mistoqsijiet li provajna nwieġbu aħna. Ħnejdilkom eżattament x'inhuma u ngħaddi messaġġ ukoll fuqhom imbagħad fid-diskussjoni nistgħu ninsistu fuq għalfejn hemm bżonn politika ta' dan it-tip fuq livell Ewropew bażikament aħna qegħdin naħdmu u nersqu lejn suq tax-xogħol uniku minkejja li għadbaqa' ħafna Eh, differenzi u hemm 28 fil-verità suq tax-xogħol, imma l-politika tax-xogħol huwa wieħed minn dawn l-istrumenti li tressaqna lejn dan is-suq uniku futur. Għalhekk l-analiżi tal-arfien attwali kemm dak akademiku kif ukoll dak f'istituzzjonijiet pubbliċi dwar in-nuqqas tal-ħaddiema tax-xogħol u l-manifattura, l-ħadiba tal u l-manifattura. U bazzikament għadin nejdu li għad bżon ta' aktar manifattura, għem nuqqas ta' manifattura u ħaddima tal-ejt kwalifikati u le. Imbagħad reviżjoni kritika tal-fażijiet differenti u l-elementi u għadda differenti tal-qafas legali għall-immigrazzjoni legali tal-Unjoni Ewropea. Il-konklużjonijiet ewlenin huwa li għandna qafas frammentat ħafna u hemm missing link din il-politika. Iġifiri il-moviment ħieles fl-Unjoni Ewropea ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi li attwalment m'għandhomx dan id-dritt. Imbagħad l-impatt tal-migrazzjoni tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea fuq il-suq tax-xogħol u l-integrazzjoni tal-immigranti fis-suq tax-xogħol l-impatt kien limitat ħafna ġieli anki zero għall-istess raġunijiet li semmejt li ċe politika frammentata li tagħti ħafna lok ta' manuvra l-Istati membri. Aħna provajna wieġbu l-mistoqsija dwar jekk l-Aġenda Ewropea fuq l-immigrazzjoni ippubblikata f'Mejju 2015 tindirizzax il-bżonnijiet ta' leġiżlazzjoni Ewropea fuq il immigrazzjoni tax-xogħol u tweġiba jale u fl-aħħar għamilna l-analiżi wkoll malajr malajr imma pjuttost teknika ta' 12 il-mekkanizmi potenzjali tal-politika tal-immigrazzjoni tax-xogħol għall-Unjoni Ewropea. Issa, fuq punti li huma relevanti llum il-ġurnata ta' dan ir-rapport l-ewwel nett il-kwistjoni tar-riforma tad-direttiva l-Blue Card. Hemm fuq il-kolonna tax xelluk għandkom l-erba' punti ta' direttiva ta' riforma tal-Blue Card li qed nipproponu fl-istudju fuq il-lemin għandkom ir-riformi li ddaħlu fil-proposta tal-Kummissjoni tas-7 ta' Ġunju li għadda. Bażikament aħna proponejna blue card waħda li tagħti ti għas-suq kollu tax-xogħol tal-Unjoni Ewropea ma nġdaqsek il-bot għax ħajkun hemm l-inqas f'qafas regolatorju uniku għal din l-blue card. U għal ħaddiema minn pajjiżi terzi li jkunu kwalifikati. Aħna konna għedna illi nistgħu u ukoll il-benefiċċji ekonomiċi u li jkun hemm sistemi nazzjonali li jkunu f'konformità mas sistema Ewropea tal-Blue Card il-Kummissjoni tat pass lejn l-Ewropa ta' dan l-istrument tal-politika tal-immigrazzjoni ħaġa li aħna meħba bija. U imbagħad edna wkoll li l-ispejjeż kienu eċċessivi u għalhekk ma kienx attrajenti la għal min ħaddem la għal beneficjarji u la l istati membri u fil-fat il threshold ta' salarji tnaqsu konsiderevalment. Raba punt edna li id-drittijiet illi tagħti il-blue card ma jiġġustifikawx l-ispejjeż u għalhekk ma tantx tintużaw fil-fatt wieħed mid-drittijiet bħal pereżempju reunifikazzjoni familjari jew per eżempju aktar faċilità biex wieħed ikun jista' jmur f'pajjiżi oħra. Dawn ġewn ikkontemplati u konsidrati f'dil proposta ta' direttiva ġdida li mod ġenerali naħseb li hija riforma tajba mixja fid-direzzjoni tajba. Jiena membru wkoll tal-grupp ta' esperti tal-immigrazzjoni legali tal-Kummissjoni Ewropea u għalhekk aħna segwejna mill-qrib il-proċess Naħseb li kien proċess pjuttost komprensiv u naħseb li proposta fil-fatt tinkludi ħafna mill-elementi li ġew diskussi fil-grupp t-espertu fil-konsultazzjonijiet pubbliċi. Naħseb li għatem tlet problemi, pero l ewwel il-blue card qed tista' kiseb biss permess ta' kuntratt tax-xogħol. Dan importanti għaliex tibbenifika biss il-multinazzjonali li kapaċi jmorru u jfittxu l-ħaddiema li għandhom bżonn huma f'pajjiżi barranin ħaġa li l-SMEs ma jistgħux jagħmluha u jeħtieġu mekkaniżmu allura li jaċċertaw li l-ħaddiema jiġu għandhom mhux imorru huma lihom. ir-reklutaċ internazzjonali mhuwiex ħaġa sempliċi, u mbagħad ħaġoħra illi eh, problema li tillimita l-ħaddima bi kwalifiċi gbar. Ovvijament Ovvjament din hija waħda mill-affarijiet tal-Blue Card ma mhix biżejjed u t-tilat ħaġa li ma tagħtix aċċess għall-Unjoni kollha kemm hi minkejja li hemm 28 Blue Cards qafas irrigatorju wieħed xorta għandek 28 paj eh, blue cards differenti, ħjar ngħid anzi 25 għax għandek tliet pajjiżi li mhumiex parti mis-sistema, m'bata. ħaġa oħra issa naraw kif ħajlqawa l-istati membri tal-Kunsill din il-proposta i illi hemm ir-riskju li kif ġara fl-2001 bil-ewwel proposta ta' direttiva ta' Kummissjoni Ewropea fuq l-immigrazzjoni ekonomika u l-għat marat id-dawl minkejja l-intenzjonijiet tajba kollha għax ikun sir imblukka. Issa. Tlet punti li naħseb li huma essenzjali l-ewwel nett. L-Aġenda Ewropea tal-Migrazzjoni dak li nafu minna sissa kemm twieġeb ħtiġijiet Ewropej tal-immigrazzjoni tax-xogħol. Aħna għedna li fil-fat le ma twiġibx xalju, ma tindirizzaħħomx. Għaliex ma t-kontemplax li l-ħaddiema minn pajjiżi terzi jiġu anke dawk li ma jkollhomx ħiliet. Aħna ġajna xinu maħtiġijiet fl-Unjoni Ewropea fil-qasam tax-xogħol tal-litur manufattura u għedna li ħafna mill-ħtiġijiet għal kontrarju ta' dak li nisimma mhijiex ta' ħaddiema eh, bil-ħiliet imma anki dawk li m'għandhomx ħiliet li huma low skilled workers 12 mill-20 bottlenecks ta' li ma meqjusa bħala bottlenecks tal-Unjoni Ewropea huma mhux kwalifikati, ġifri aħna qegħdin nagħmlu dal-istrument kollu biex nindirizzaw biss frazzjoni żgħira tal-ħaddiema li fil-fatt neħtieġu. Imbagħad ħaġoħra li ġenna naħsbu li ħajkun hemm rwol importanti ħafna fil-suq ta' xogħol u ħadd indirizza l-bżonnijiet imma minkejja dak kollu li ntqal illum il-Kummissarju Avramopoulos sija ilu fil-proposta tal-Kummissjoni sissa ma narawx li ma' modell long term li kħat referija liħ il-Komissarju, fil-fat għedin nużaw ma nafux eżattament x'inhuma l-elementi l-ġodda li jinkludu fih dan il-modell. Aħna tkellimna li qegħdin ngħidu dwar il-qafas kollu tal-politika migratorja, imma bla dubju hemm nuqqas ta' orjentazzjoni politika illi tejna nkunu nafu eżattament x'tip ta' politika migratorja ħankunu qegħdin naħdmu għalija xankunu għedin niksbu. U ovvjament kif tistaw tifmu hemm sensibilità politika em, wara il-kwistjoni tal-migrazzjoni kollha kemmin għax li sati membri jridu jaraw ukoll il-volum ta' ħaddiema minn pajzi terzi li ħajaċċettaw u għalhekk m'għandniex dan għall-modell ġdid ta' migrazzjoni legali illi l-President Juncker kien wedna propju għawnek f'dan il-Parlament meta eh, ġimaħtur maħtur kap ta' kummissjoni. U dina il-politika ta' migrazzjoni hemm ċans li nħawduha mal-politika ta' migrazzjoni tax-xogħol, propju għaliex għandna bżonn ħaddiema li mhumiex bil-ħiliet, però hemm bżonn inżommuhom separati daw. M'għandniex inħaltu il-politika ta' l-immigrazzjoni tax-xogħol tal-immigrazzjoni tax-xogħol mal-politika tal-immigrazzjoni. Ħaġa oħra, Ir-rakkomandazzjoni ewlenija tal-istudju tagħna hija li l-Ewropa għandha bżonn ta' politika tal-immigrazzjoni tax-xogħol integrata komprensiva illi tindirizza ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. U wara l-aħħar proposti ta' kummissjoni xort għandna dan il-paradoss illi tidher ċara bejn il-ħtiġijiet ta' l-immigrazzjoni tax-xogħol li jiddettaw it-tendenzi demografiċi tal-Unjoni Ewropea u minnaħa l-oħra nuqqas ta' miżuri integrati tal-politika migratorja u dan għanarwa f'ħafna sma differenti kemm fil-qasam istituzzjonali fejn jgħidu li għandha tkun id-DG Home li tiħoħsib il-politika tal-migrazzjoni ta' xogħol u mhux id-DG Ample. Għaliex din imma fl-aħħar mill-aħħar din hija kwistjoni ewlenija għas-suq tax-xogħol iktar milli hija kwestjoni ta' migrazzjoni fl-aħħar mill-aħħar u din it-tensjoni allura għadna ma solvejnijiex, ġifiri għakħna aħna xħan imxu lejn suq uniku ta' xogħol fl-Unjoni Ewropea, kif suppost jiġri jekk inneħħu il-frontieri u jkollna iktar integrazzjoni ta' swieq ta' xogħol, bil-limitazzjonijiet kollha li dan ħajġib miegħu jew inkella kux ħanibqgħu bi 28 suq tax-xogħol separati. Il-proposta tad direttiva tagħna fuq il-blue card hija eh, ma tantx ħajkollha ċans tattira, però it-talent u l-ħiliet illi nixtiequ għaliex ma tindirizzax il-bżonnijiet tagħna Fl-Awstralja, per eżempju, fl-Istati Uniti l-affarijiet kienu differenti. Għaliex hemm fatturi strutturali li wħud minnhom għandhom x'jaqsmu mal-modell ekonomiku, il-fatt per eżempju illi qegħdin indirizzaw biss il-ħaddima taħiliet għoljim, entri għanna bżonnu kol ħaddima li mumiex ħiliet, għanna frammentazzjoni lingwistika, għanna l-fat li mux għadin nofru eh, moviment ħieles għal ċittadini ta' pajizi terzi li jiġu f'pajizna u jaħdmu. U biex ma nħux bis ħinu nala il-prezentazzjoni tija jallura. ħanajdilkom fil-qosor it-tnax alternattivi illi ġew analizzati u leħriġna bija waħna fl-istudju. L-ewwel nett. Irridu naraw xem tiġa fl-Unjoni Ewropea rrid naħtkellem ukoll dwar il-pjan ta' azzjoni ta' integrazzjoni li prezentat il-Kummissjoni il-mekkaniżmi ta' tħul, il-kanali ta' tħul għal l-Unjoni għal daw l-immigranti barranin. U nridu nżidu kol il-pool ta' ħaddiema immigranti potenzjali fl-Ewropa. Għanna għandkom dawn it-tnex punt emmek minix ħanuqat nitkellem fit-tul fuqom. Importanti illi konna sistema ta' informazzjoni integrata fuq is-suq tax-xogħol s'issa tmanniex. Imma qed nitkellem fuq il li niġbru l-informazzjoni mis-28 suq tax-xogħol tal-Istati Membri dan importanti u tlieta mill-interventi fi diskussjoni ta' qabel dwar il-pjan tazzjoni riprezentat il-Kummissjoni Ewropea semmew l-arfin, l-istatistika u l-informazzjoni. Għalija, dan huwa missing link fil-fatt il-Migration Policies Center flimkien ma' um, l-Istitut Vertisman għamil ħad tkellna wkoll dwar miżuri li jistaw jittieħdu sabiex ikun hemm integrazzjoni tal-immigranti fis-suq tax-xogħol kif ukoll għal dawk li qed jitolbu l-ażil. Għamilna studju fejn ippruvajna niġbru l-informazzjoni kollha fuq x'qed jaħdem, x'mhuwiex u x'jista' jsir. U fil-konklużjoni ewlenija tagħna moħrajn l-istudju tistgħu taqrawh. Hmm. Però l-iktar ħaġa illi tallimna hija kemm ma nafu xejn, nafu tassew ftit fuq il-profil tal-immigranti illi qegħdin jaslu u b'mod partikolari il-refugjati ma nafux in l-edukazzjoni tagħhom, ma nafux il-professjoni tagħhom, ma nafux xejn dwarhom. U nafu jerġgħu tgħid inqas fuq il-miżuri li qed jiġu applikati mbagħad naħseb illi il-pjantazzjoni dwar l-integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea toffrilna l-possibilità biex natu spinta għal ġenerazzjoni aqwa ta' informazzjoni għax fl-aħħar mill-aħħar il-Kummissjoni Ewropea hija s sor sewlini ta' informazzjoni u tal-possibilità ta' dawn it-tip ta' miżuri. Naħseb li tlifna din l-opportunità fil-fatt u għamennu il-Network il-ġdijt Ewropew għall-informazzjoni jista' jkun embrjon. li wasal għal aktar informazzjoni u tarif dwar da suġġett. L-aħħar ħaġa, naħseb l-importanti din din għajda, tnejn mill-alternattivi li għanna huwa propju il-modell ta' pre-screening qabel ma l-immigranti jidħlu fl-Ewropa. U bdejna ngħidu Din is-sistema li ħadmet pjuttost tajjeb fil-Kanada ma naħsbux li tista' taħdem fl-Unjoni Ewropea fost staġunijiet oħrajn għaliex l-istati fl-Unjoni Ewropea li applikaw l-leġislazzjoni fil-qasam tax-xogħol għandhom l-istat ta' Eh, benesseri li għandhom sistema ta' punti li naħseb tista' tkun daqsxejn problematika. Naħseb li jrid ikollna sistema klijentata aktar fuq l-offerta fejn il-kandidati jkunu jistgħu jfittxu xogħol fl-Unjoni Ewropea pereżempju permezz ta' short stay visa għal kandidati bi profili partikolari li jkunu qegħdin tassew jindirizzaw il-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol Ewropew. Nieqafaw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 xaqna nisqu li ndaħlu il-migrazzjoni fil-postijiet ta' xogħol ta' mhux tal-li għandna bżonn persuni ta' kwalifiki għalja għal persuni ġej minn università u eh, fuq iż-żmien twil u qasir għandna bżonn li konna impjegati preferi differenti ta' kwalifiki fl-Unjoni Ewropew. Naqbel li dawn huwa l-każ, iżda fl-istess waqt irridu nevitaw li jkollna kompetizzjoni ġusta wkoll ma' ċittadini tagħna stess Irridu naċċertaw illi kull min jidħol fil-post tax-xogħol tagħna irid ikollu l-istess drittijiet u tmirijiet imma din għandha tkun prekondizjoni Biex tqabbel ukoll is-sitwazzjoni tagħna mas sitwazzjoni fl-Istati Uniti eh, naħsibx li huwa ġust għaliex fl-Unjoni aħna nippruvaw għalmenu li jkollna sistema tajba ta' sikurta soċjali li sa' ċertu punt ja nieqsa fl-Istati Uniti ġifi iktar faċli li jom li naraw li jkollna ħaddiema ġodda milli għandna fl-Unjoni Ewropea xi raġuni oħra. Għalhekk naqbel li kull tip ta' migrazzjoni legali s-suq tax-xogħol Iħirdu jkun xi ħaġa l-kull livell ta' kwalifiki. Ma nafx jekk nistgħu x'naqblu. Li naqblu fis-suq ta' impjieg Ewropew għaliex il-kondizzjonijiet huma differenti ferm, inkluż il-neċessità biex tiġbor l-impjegati ikoll il-, il kondizzjonijiet tax-xogħol tal-istati membri ġifiri biex dawn jaqblu ma' din is-sistema. Importanti li jgħidu iva l-ewwel iridu naraw x'inhi s-sitwazzjoni taċ-ċittadini tagħna u sa fejn l-integrazzjoni u l-kwalifika hija meħtieġ hemmhekk. Għandna bżonn iktar għarfien fuq il- applikanti għall-azil f'pajjiżna x'kwalifiki għandhom x'jista' jseħħ biex nintegrawhom aħjar fil-post tax-xogħol tagħna imbagħad narraw kwalifiki addizzjonali huma meħtieġa. U dan huwa differenti jivarja ħafna minn sat membru għal ieħor u għallura l-mistaqsijiet tiegħi hija taqblu illi irridu illi nieħdu pass interim billi immigranti u l-ħaddiema ma jiġux eh, sempliciment għall unjoni Ewropea kollha kemm mal partijiet postijiet speċifiċi. Naqbel li meta inti kint inti kontratt ta' xogħol dan jista' jseħħ Bezza li prizi kbar, ma da mhuwiex minnu neċessarjament għax naqbel naħseb li bosta stati membri li diġa' qed ifittxu għal għal nies biex jimpjegaw imorru huma u jgħidu isma' għandna bżonn ħaddiema. Il-Ġermanja e, ġaqta mela di tipprova tara jekk hemm xi ċans li jkollha ħaddim addizzjonali minn pajjiżi terzi. Naħseb biex ikun hemm iktar informazzjoni ta' possibilitajiet fix-xogħol ta' ħidma tal-Unjoni Ewropea fl-Istati Membri biex tagħti din l-informazzjoni minn pajjiżi terzi biex tagħmel il-formazzjoni disponibbli f'pajjiżi terzi e, rridu nifukaw fuqha u ma nafx jekk kienieċ parti mill-istudju tiegħek illi naraw jekk ħajkun hemm xi tip ta' standards komuni Ewropej jew jekk dan għandu jkun ukoll bħala xogħol tal-Istat Membru għax il-possibilitajiet tagħhom huma differenti ħafna. Grazzi, Sir Zipman, mela qabel ma nibdew id-diskussjoni nixtieq nilqa' fostna lil xi persuni membri tal-network ta' migrazzjoni li daħlu fis-sala, ġifieri kemm tul id-diskussjoni tagħkom. Is-senati għas-Sinjura Spinelli. Grazzi tal-prezentazzjoni. Jiena ħanerġa' ntenni dak li għadet għamlet diġà l-kummissjoni. Imma skolna fil-mezz ma ġabrit ebda tweġiba liha. Forsi tista' tweġibni inti. Fuq il-rabta bejn il-migrazzjoni, integrazzjoni, il-welfare u l-liġijiet fuq ix-xogħol Jina jina qed ndura li lejk għax inti tkellimt fuq il ta' xogħol ta' kwalifika ta' xogħol fi kumpani kbar li huma aktar vantaġġati minn MSMEs, Allura kif tista' tevita? Meta tara ovvjament din id-dejta li tajtna. Kif tista' tara li ma jkunx hemm kompetizzjoni lejn il- lejn livelli iktar baxxi. Kif nistgħu nevitaw li jkun hemm il-biża' fil-sati membri li jieġiexie dik li hija kompetizzjoni għal-ġirja lejn l-aħħar. U il-kompetizzjoni ta' drittijiet billi hemm eh, fl-Ewropa. Għadak nixaqsam il-welfare. Nfakkarkom li liġijiet ta' xogħol ta' l-istati membri issa huma deċiżi fis-semestru Ewropew prattikament u kulħadd qisu jiffuka fuq il-prekarjat għal faċilitazzjoni ħafna iktar wiesa ta' drittijiet ta' li wieħed eh, ikeċċi. Forsi inti menu tista' tweġibni U biex nala, nixtieq ngħid li naqbel bisih ma dak li qalet kollega Zippel fuq kemm diffiċli li jinti tqabbel is-sitwazzjoni tal-Amerika l-Awstralja u l-Amerika lix hemmhekk eh, fl-Ewropa kellna standards pjuttost għalijin ta' protezzjoni soċjali imma dawn qegħdin joqsu kull ma jmur. Iżda ovvjament il- l-oġġezzjoni ta' Birgit per kien wieħed li kellu raġun. Sinjura Rawritzen. Grazzi ta' il prezentazzjoni interessanti ferm. Jina dejjem ħad għaz nisma' x-xogħol ukoll li kien sarfi fiċ-ċentru tiegħek u jina fl-Estonja inni nittratta per pereżempju ta' integrazzjoni ta' kelima Russi fil-soċjetà Ewropea. U għalhekk għandi xi mistoqsijiet F'pajjiżna u anki oħrajn inna għaddejjem din għan nġbru din l-esperjenza u problemi li huwa msemmi hawnhekk. Dawn esperjenzi b'xi mod huma utli jintużaw biċ-ċentru tiegħek Minnaħal oħra, meta t-nitkelmu kol dwar person ġejn minn pajizi oħrajn ximda id isna ed narawa li pala situazzjoni ġdida u li xoħ li sar qabel bil-persuni li kienu għatiġu integrati minn min pajjiżi oħrajn li kienu għati migraw fl-Unjoni Ewropea minn pajjiż ieħor isom qegħdin f'dinja oħra kien xi ħaġa li m'għandix taqsam. Taqsira tiegħi nistgħu naqblu għax tip taqbili li dan huwa suq ta' ħidma waħdanija u hemm influssi differenti ġodda qodma fl-Unjoni Ewropea u barra mill-Unjoni. Però dawn jagħmlu parti mill-ambjent ġdid tagħna fuq is-suq tax-xogħol Ewropew. U inti x'inhi l-viżjoni tiegħek? Da tħares lejn il-liġijiet ta' xogħol u dawn il-kwistjonijiet kollha. Nek inti tħares minn ħames snin oħra, pereżempju. X'il kistgħu jkunu l-bidliet li kbar li jista' jsiru fil- suq tax-xogħol assaġġ fuq il-kompetizzjoni fuq il-bidla fil-spejjeż eh, għal ħaddiema. Għax hemm ammont enormi taħsib frammentat. U issu kuħat rrit għajnej għal situazzjoni. Kuħat il-protezzjonizmu tas swiq ta' xogħol li qawwija ħafna u għet nitkelmu fuq issu komuni Ewropew ta' xogħol li mhuwiex il-każ fil-fatt nara xi xi jiġinu għaddej Franza l-bija. x'inhi l-viżjoni tiegħek? Fejn ħan nkunu f'dan il-kwistjonijiet kollha minn huwa ħames snin oħra? Signora Virgia. Grazie. Grazzi lilek għal dan l-istudji u tal-li inti ġejta hawnhekk u tgħid laffarijiet affarijiet kif inuma x'in naħseb illi tgħid xi ħaġa tgħid l-affarijiet kif inuma mod ċar u din hija xi ħaġa li toġobni. Jiena naqbel ma l-analiżi tiegħek mod partikolari fuq elementi tal-kritika tal-politika attwali tal-Unjoni Ewropea imma partikolari għandu x'jaqsam il-marġni kbar ta' manuvra kbar wisli ħallew f'idejn l-istati membri il-politika mhix adegwata dak inxaqsam ħtiġijiet jiġifieri il-fatt li l-karta blu effettivament waħda mill lisba eżempi eh, il-problema li għandha l-ċirkolazzjoni libera fih dan l-Unjoni Ewropea eh, tiġa li jkollna iktar statistika aħjar kwalitattiva kif ukoll kwantitattiva. Fuq tiġi ta' kif qed id-darba l-oħra dan għandu x'taqsam mal dan l-immaġinazzjoni tan-nies li qogħdu jimmaġinu ħafna affarijiet u jibżgħu ħafna affarijiet. Da jwassal ukoll qed naqis tal-rotot legali għax-xogħol għall-immigranti. Huwa minnu dan taqbel skont l-istudji li saru Nistgħu ngħidu iktar ukoll dwar il-kwistjoni tal-konfużjoni bejn immigrazzjoni għax-xogħol u anki r-refuġġati. Nasab pertinenti li tajjeb illi tiżviluppa naqra. Jiena notajtu ukoll mill-proposti kom il-problema ta' regolizzazzjoni mirata ta' dawn l-immigranti regolari naħseb li ħaġa importanti minħabba wkoll li sinifikanti ferm din inqas ta' adekatezza bejn ir-realtà tal-politika Ewropea ta' siġijiet Ewropej. Jien aħna kollha naraw anki fi Franza, anki dak li huwa l-essenzjali tal-migrazzjoni. Il-vit tal-immigrazzjoni huwa x-xogħol huwa prattikament magħluq situazzjonijiet persuni f'sitwazzjonijiet illegali f'xogħol mhuwiex kwalifikat għalek huwa u wkoll agrikoltura, servizz tal-persuna, ristorawr. Dawn kollan huwa viżibbli fuq livell Ewropew, fl-Unjoni Ewropea. U nixtieq illi intom inti tikkonfermanna dan. Barra minn hemm kien hemm rikonoxenza tal-degrees, tad-diplomas, tal-lawri, li huwa suġġett importanti ħafna għaliex eh, hawnhekk insibu ħafna migranti kwalifikati ferm illi ma jsomx għażla ħlif li jagħmlu xogħol li jiġu offrut lilhom. Forsi tistgħu tiżviluppaw fuq dan? Grazzi. Now I give back the floor to you for the answers, Mr. Martin. Ten minutes is okay? Okay. Eh, I will I will respond in English. Grazie. Għanwiġab l-Ingriż. Għaxu l-iktar lingwa komuni. Ewwel nagħti differenza bejn il-politika ta' migrazzjoni u ta' integrazzjoni. Din hija u għandha tkun interessata, auto interessata li tkun imsejsa b'bażi tal- tiġijiet tas-suq u fuq ir-razzjonal u mhux neċessarjament hemm lawk għal konsiderazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem barra li nirrispettaw il-leġiżlazzjoni tas-suq tal-destinazzjoni kultura tad destinazzjoni il-liġi tal-integrazzjoni tal rifuġjati hija bbażata fuq suppożizzjonijiet kompletament differenti, obbligi internazzjonali u dawk ta' drittijiet tal-bniedem bażikament. U għalhekk jekk inti tħallatu it-tnejn li huma ħajwasa għal ħafna taħwit nilu għal kwistjoni issa. ħafna u spess ħan referi għal eżempju. Kulħadd isu kontent, inkluż il-Kummissjoni nifisa. Fuq li niftħu il-Blue Card pala possibilità għal beneficjarji ta' protezzjoni li huma mm, mm, għandhom il-ħiliet jiex ħaġa sabiħa kik huma fil-ferġi ta' xi tfisser din tfisser illi pajjiżi bħal Polonja, Estonja, jew Greċja, jew Spanja illi m'għandhomx eh, suq dinamiku ħafna għal il-għarjien ħajkunu mċaħda minn dan il rifuġjati jkunu rilokaw għax dawn ser japplikaw għal blu kart fil-Ġermanja, ovvjament, u l ġermania sintendi ħajkunu kontenti illi eh, illi <laughs> japplikaw dawk li għandhom il-ħiliet eh, eh, eh, ta' kwalifikjari. Ġifiri, jider dan li huwa approċ pjuttost raġonat, ma fil-verità jista' jwasal għal ċertu tfixkil tas-suq. Un dwar li nqablu l-Istati Uniti u l-Ewropa, jiena naf li ma nislawx un qablu u dan fil-fatwa tħassib tiegħi illi lan għal-ġajjien hija tal-politika ta' migrazzjoni tal-Unjoni li nistabilixxi u nimplementaw espressjoni ta' interess jew mekkaniżmu li huwa rib dak li hemm fil-Kanada. Fil-Kanada il-perċentwal ta' persuni ta' dan il-migranti legali tax-xogħol illi jaħdmu u aktar għoli mill-Ewropa. Iżda fil-Kanada u fl-Istati Uniti il-welfare states mhumiex daqshekk żviluppati għal barrani pal muma fl-Ewropa fil-fatt u nis nies m'għandhomx xaqqas oħra li fli jaħdmu ħafna minn dawn in-nies jekk ikunu fl europa kieku mux għedin jaħdmu għaliex kieku qed jistgħu jibbenefikaw mnalla ngħidu hekk mill-welfare state. Allura inti toqgħod attent meta taqabbel il-sfondi soċjali u legali biex timplementa l-istess strumenti. Fl-Ewropa aħna għandna aħna għandna persuni bħil-Italja, għandna rati tal empik ta' qatt, skużawni, li għati fitxu Impik, xi 50% u pa ħarġu ħirġin mill-Università, zazah, bla xogħol u ir-riskju tal dan il-din is-sema nagħmlu copy paste hija li indaħlu fis-suq, per eżempju Tunizija, graduati illi ser jisiru mhux impjegati bħalma diġà huma fil-Tunezija. Allura jekk idu nqogħdu attenti. Ħaġa oħra. Infatti dun uqdu attenti li nimplementaw nagħtu aċċess għal suq tax-xogħol l ċittadini ta' pajzi terzi tal-Unjoni Ewropea naqbel, eh, però m'għandniex l oħra legali fuq żmien qasira ġewwa l-Istati Membri li għandhom il-kompetenza biex nistabilixxu il-volum ta' missjoni għal dawn il-ħaddiema nazzjonali ġifin ħajkun approċ gradwali m'hemmx possibilità oħra però jiena nħoss illi in bl-istess mod li stati membri aċċettaw ċittadini oħrajn minn 27 stat membru ieħor minn ma jafux huma l-profiles, minn ma jafux huma korrespondenza, għandu l-istess japplika għal movimenti l ta' persuni ta' pajjiżi terzi l-Unjoni Ewropea. Jemmen sens ekonomikament. Narbot ma' mistoqsija li inti semmejt. Membri ħrani tal-Parlament semmew għadi. Il-kustjoni ta' rekonoxximent ta' kwalifiki. Għal darboħra nħoss illi bażikament il komissjoni ta' kwalifiki nħossu l unjoni Ewropea hija msejsa fuq dritt ta' ċittadin Ewropew parti mill-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea mhux razzjonal ekonomiku u dan iwasal kontradizzjonijiet li jkollok ċittadini ta' pajjiżi terzi li ma jikonnoxux stat membru li għandek stat membru bċertu lawra li ma jiġux jikonoxuti bl-istess mod f'pajjiż stat membru Jow Jew pereżempju inti pereżempju per eżempju minn Spanja li kieku ġejt mill-London School of Economics kelli PhD minn hemm, awtomatikament dan suppost kellu jiġi rikonoxxut. Imma is-ekku suppost, u ek jiġri f'ħafna każijiet, imma pajjiż eh, persuna li għandha l-istess laurea jekk hu refuġat u mhux membru tal-Unjoni, l-istess ehm, laurea żgħat mill-London School of Economics eżempju, mhux aċċettat u m'hemmx sens dan. Għalhekk jasbu darbtej dawn biex jiġu l-Ewropa jkollhom raġun. Jew ħajġu l-Ewropa għax għandhom ħafna ħafna ħiliet u mbagħad ikwetu għom eh, trattament tajjeb jew kex m'għandhomx għażlu ħarom din hija s-sitwazzjoni kif inilhom. Il-kwistjoni ta' impriżi tal-umedi. Naqbel il hemm mezzi kif aħna nistgħu nduru ma' il-problema intendi. Imma jien ħadimt ħafna fuq immigrazzjoni fuq il-post u nista' nara kemm diffiċli. U tanti diffiċli illi Kull ħaġa li ma tġibx kandidati l impjegati penalizza impjegati żgħar u SMEs u allura ovvjament inti għandek is-servizzi ta' impjegat pubbliku li għandhom bol xjadu hawnhekk imma fl-istess ħin mu qed nara xejn fil-suq tax-xogħol. Eh, pereżempju kien hemm diskussjonijiet fil-komitati eh, fil-Unjoni Ewropea fuq li nestendu is-sistema Jures għal pajjiżi terzi. Forsi b'mod selettiv ukoll forsi kien ħajkonna ċertu pajjiżi li meta kien hemm din kwistjoni illi tqajmet sa membri jgħidu li aħna ma rridux nagħmlu dan. Għal darb'oħra din hija indikazzjoni li aħna maħniex qegħdin niżviluppaw il-politika ta' migrazzjoni tax-xogħol għal sfida tal-suq tax-xogħol. Aħna qegħdin niżviluppaw politika tax-xogħol li m'għandha xejn x'taqsam ma' suq tax-xogħol għandu x'taqsam ma' sensitività politika tal-kwistjoni ma' l-konsiderazzjonijiet fuq żmien qasir ma' ġiet ferm ovvjament. Imma li mhumiex ekonomikament razzjonali. U mbagħad għandek il-kwistjoni <clears throat> naddu għal kwistjoni bejn ir-relazzjoni bejn il-welfare u l-migrazzjoni kif qed poġġija tista' tagħti l-ok għal safej ta' diskussjoni għax hija kwistjoni komplikati ħafna, imma bejja nkunu ċari u norbot ma l-aħħar mistoqsija f'dan id-dawl. Jiena naħseb li l-uniku mod kif inwaqfu jew għalmenu e, nikkalmaw is-suq il-problema li għanna fis-suq tax-xogħol hija integrazzjoni iktar tas-swieq Ewropej tax-xogħol. Ir-raġuni għaliex tista' tgħid li m'hemmx suq fuq livell Ewropew huwa kwistjoni li e, m'għandekx pis komuni mal-Unjoni Ewropea. Unbad dan idum biex jiġi żviluppat allura għal prezz komuni aħna niddeċiedu fil-liġi Ewropea li nistabilixxu il-prezz qabel ma narmonizzaw il-kondizzjonijiet tax-xogħol u żvilupp fost l-Istati Membri wissa. issa dal-waqt ħajkun involuzzjoni ekonomika biex isir dan. Allura f'daw it-termini l-Ewropa qatt ma tkun taf suq eh, waħdieni tax-xogħol. Imma għandek il-moviment ħieles mhux biss il-pajjiżi nazzjonali tal-Unjoni Ewropea, imma eh, nazzjonali ġejjin minn pajjiżi terzi li jgħixu fi stati membri, naħseb huwa dinja xejra komuni u ħtieġa komuni mhux biex tsassu tax-xogħol, imma biex nipproteġu is-suċċessi tal-welfare state. Iridu nkunu ċari ħafna fuq dan jiddispjaċini mhux se nimx ma nitkenx fid-daqshekk dettaljat imma man minn biżejjed. Issa, aħna ħarisna lejn il-litteratura ta' prat ta' provi l estonia ma kienieċ waħda minnhom, l-Iżvezja iva, l-Ġermanja, Franza, l-Italja, l-Danimarka, l-Awstrija, l-Italja u Franza. Bażikament daw kienu l-pajjiżi u r-Renju Unit. Il-konklużi kienet, il-konklużjoni tagħna kienet l-intervent ta' suq e, e, waħdini tax-xogħol għall-immigrazzjoni dawk li jfittxu l-ażil kienet waħda komplessa ħafna, diffiċli ħafna mhix kwistjoni ta' rikonoxximent ta' ħiliet biss, imma kwistjoni ta' inċentivi. Dan huwa ċar ħafna. L-ebda pajjiż skont ir-riżultati ta' dan l-istudju, mhux l-Iżvezja żgur L-ebda pajis mar nesċilu jisib il-ġebla il filosofikali biex najtek il-miraklu ta' din il-problema, għal din il-problema. niċu għall-ewel model, għal ewel model, induru għall-municipalitajiet, l-ewel eh, programmi vinkulanti ta' intervent, u xej maħadem, il-rifugjati jintegraw b'mod naturali fis-suq tax-xogħol imma b'mod iktar bil-mod minn mill-nies tal-post, din l-evidenza hija ċara. U prinċipalment hekk ħajbqgħu l-affarijiet hija politika integrazzjoni għas-suq tax-xogħol għall imma hemm bżonn ta' iktar politika li twieġeb għal bżonnijiet tal-suq tax-xogħol li qatt ma se tiġi eh, imwieġba bil-programm ta' integrazzjoni tas-suq tax-xogħol. Hemm ħafna attenzjoni ta' dak li Danimarka u l-Iżvezja ilhom jagħmlu għal ħafna snin, dak li qed tagħmel f'dawn l-aħħar snin il-Ġermanja <laughs> ma narax ħafna ma narax kurvat ta' talim parzialment għax hemm nuqqas ta' informazzjoni, hemm nuqqas ta' analiżi u miżuri ta' appoġġ u nuqqas tal-plejers kollha ma' speċjalment eh, dawk Ewropej biex jiġbru l-informazzjoni neċessarja janalizzawha u jippruvaw joħorġu b'konklużjoni minn dan. Lura hemm ħafna inizjattivi imma eh, b'mod spontanju il-kwistjoni ta' regolarizzazzjoni biex inkun ċar. Ir-razzjonali ekonomiku wara din il-politika ta' migrazzjoni u għal jekk ikollhom eh, jekk il-migranti jkollhom xogħol, allura ħaj jikontribwixxu daw. U allura hemm żewġ azzjonijiet x'wieħed jieħu Waħda huwa li jitibat l-ispetturi tax-xogħol biex jassiguraw li hemm il-kondizzjonijiet minimi qed jiġu rispettati u t-tieni li terregolarizzhom inkella bażikament nilleġittimizzaw mekkanizmu li biex nżidu u nżibu u nixpronaw u e, ninkuraġġixxu ix-xogħol prekarju. Allura din il-filosofija waraja u fil-fatt ħadmet inkludi f'pajjiżi u f'ċerti stati membri Ewropej. Fl-2005 Spanja kienet kritikata u nħu gost ngħid xi ħaġa sabiħa fuq il-politika ta' migrazzjoni għal Spanja. L-Ispanja ma tantx kienet e, kritikata għal 11.000 eh, ħaddiem irregolari. U issa għanna storja ta' suċċess emmek ma dinja parti mill-attività tas suq tax-xogħol. L-ebda sindku wara dan il regalizzazzjoni li tinklużi wkoll tinkluża wkoll eh, il-kriżi li kellna ma narax eh, problemi u eh, tensjonijiet soċjali dwar l-immigrazzjoni iktar minn pajjiżi oħra. Ħani qafaw sakemm hemm xi mistoqsija li inqas li nwieġeb għalija. Grazzi ħafna lilek, Sur Martin, grazzi għat weġibit tiegħek u l-informazzjoni li tajtna. Huwa xogħol żvolt. Eżawrejna l-punti tagħna fuq l-aġenda nista' nagħla il għallum nissuktawa ta' fil-għodu fid-disa'. Grazzi kollegi għal kooperazzjoni tagħkom u l-interess. Interpretation. It was a hard work today.